Can I bring the meeting to order again? And... Ikel ġobkom nishtiq niftaħ il-laqa tagħna biex nibdew il-laqa ta' dalodu l-ewwel net nibdew bil rapport minna ħat tal-koordinaturi. Il-laqa tal-koordinaturi kienet il bira il-koordinaturi d ddeċidew li ma jieħdu l-ebda azzjoni fuq nomina ta' rapporter għall emendi fuq il-konvenzjoni tal-IMO id-deċidow li resqu tlet opinjonijiet l ewwel nett l-opinjoni fuq il-proposta emendata għal regolament li jipprovdi il-dispozizjoniet fuq l-IRDF, l-ISF, il-kohezjoni, l-IAF, għal-żvilupp rurali, għal-qasam marittimu u l-fond tas-sajt dan għal-ħodor. Tieni proposta regolament fuq is-sorveljanza għal-frontieri esterni marittimi għal-kooperazzjoni esterna koordinata mill-Aġenzija Ewropea għal-ġestjoni tal-kooperazzjoni operazzjonali li ħajkunu l-ALDE li jmexxu dan ir-rapport u t-tielet iddeċidew li jfasslu opinjoni fuq il-branding ta' kwalità reġjonali għall-aċċess tal-ekonomiji rurali dan rapport tal-Kumitat Agri. Għandu anke element ta' turizmu fih u għalhekk il-gwe huwa l-grupp li ħajfassal din l-opinjoni fuq dan is-suġġett. Id-deċiżjonijiet fuq l-oħrajn kienet li ma jresqu l-ebda opinjoni. Imbagħad id-deċiżjoni għal smieħ ta' għalde fuq id-drittijiet tal-passiġġieri fil-29 ta' Mejju, trasport nadif 28 ta' Ġunju u l-piżijiet u d-dimensjonijiet f'Settembru. Fuq l-ispejjeż tar rapport mhux mill-Ewropa fuq il-trasport ta' trasport uniku ma kien hemmx deċiżjoni biex titfassal l-opinjoni fuq dan il-punt fuq is-suq diġitali uniku dan fuq eh, talba tal-Kumitat Imko kien hemm mitra u anke kien hemm abbosta etra li ħatintbat lis-Segretarjat sal-15 ta' Mejju. Suq intern itra oħra mis-Sur Harber għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq il-strateġija tal-Unjoni Ewropea sigurta fuq l-Internet jiena nitkellem ħa ħanikteb itra l-President tal-Imko fuq din il-kwistjoni u l-kwistjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' trasport. Mistoqsija bil-fond b'riżoluzzjoni fuq sigurtà fit-toroq. Deċiżjoni kienet li kun hemm talba għall-inklużjoni fil-aġenda ta' Ġunju u l-gruppi huma mistiedna li jibatu xi kummenti li jridu fuq dan l-segretarjat sa' 17 ta' Mejju fuq l-allinjament tal-korrituri tal-tabija bil-linji tal-ferrovija, id-deċiżjoni kienet li nistidnu l-Kummissjoni għall laqgħa fil-futur tal-Kumitat biex tiprovdinna informazzjoni dettaljata fuq din dan l-allinjament propost. Fuq il-komitoloġija, il-koordinaturi ħadu nota tal litra numru 9, dan huwa rapport propju mill-laqa tal-koordinaturi tal-bira. Tajab wis, grazzi ħafna. Kulħadd kuntent dan naqblu? Sur Bradburn. Uh, Chairman, thank you. I, I really don't know. President, ma nafx meta ħanqajem dal-punt, imma semmejt ismieħ fuq id-drittijiet tal-passiġġieri, kienet kwistjoni li tqajmet fil-laqa tal-koordinaturi. Jiena kif nifhemha jien u dejjem hekk fimta huwa li l-proposta tal-drittijiet ta' passiġġiera kienet ser tiġi akkumpanjata flimkien mill-Kummissjoni mill-drittijiet iktar ġenerali tal-passiġġiera li hija proposta li kellha titressaq. Jider li għadna t-nistennow din il-proposta, ma smajx li ħajkun hemm progress fuq dan. ħadd jaff meta din jista' jkun li tiġi pubblikata mill-Kummissjoni? Jien minix konxu dwar dan dan ismih speċifiku huwa speċifiku għal regolament l-emenda 261 il-Kummissjoni nistgħu nistaqsuhom u forsi jistgħu jarfuna fuq din il-kwistjoni speċifika għal eh, drittijiet ta' passiġġiera minn modi kollha ta' trasport. Tajab wisq. Naddu għal votazzjonijiet. L-ewwel net nivverifikaw li tamiret jaħdem, tistgħu tittestjaw, votazzjoni miftuħa. Everybody voted. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Il-PPE għandhom vot żejjed. Is-Sur Grosh? Forsi tista' tajt il-wieħed mill-membri biex ineħħi l-karta tal-vot minn tamir. Tajpwis? Sur Maranesco, n-nexilu jasal? N-nexilu? Tajpwis? Wasal, mela nistgħu nibdew bir-rapport tiegħu. Naf li kien hemm problemi ta' trasport nixtieq ngħid lilek sur Maranescu, grazzi tal-li l-personal tiegħek setaw jarfuni li probabbli kont se saltart, tard, dejjem utli u għalhekk nirringrazzja l-personal tiegħek tal-li informawna. Issa nistgħu nimxu bir-rapport tiegħek. Dan huwa rapport fuq inizjattiva propja fuq il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea dwar l-avjazzjoni, nindirizzaw l-isfidi tal-futur. Il-rapporter huwa s-sur Marinescu. Lesti? Staw nibdow? Wara paragrafu wieħed inta wieħed. Min huwa favur? kontra astenzjonijiet adottata inta tnejn favur kontra astenzjonijiet adottata kompromess numru wieħed favur kontra astenzjonijiet adottata kompromess tnejn favur kontra astenzjonijiet adottat seba' favur, kontra, Astenzjonijiet adottata. 8 favur, kontra, astenzjonijiet, adottata. Em 8 favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Disa. favur, kontra, astenzjonijiet. namlu verifika fuq dan votazzjoni miftuħa fuq l-emenda numru 9. Voted. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 17 favur, 24 kontra, maddiċ. Emenda 10 favur, kontra. Astenzjonijiet adottata. Emp 7 favur, kontra. Astenzjonijiet adottata. Empl. Hamsa. Hemm tal-empl minni taħna. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. Empl sitta. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. Empl 22. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. 11. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. 13. Favur kontra, astenzjonijiet, namlu verifika 13, jekk joġobkom, favur, il-votazzjoni miftuħa. Revolted vote is closed. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Taddi. 12 taqa, empl erba' favur, kontra, astenzjonijiet adottata. 14 favur, kontra, astenzjonijiet adottata. 15 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess tlieta favur, kontra, astenzjonijiet adottat. 17 favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Empl 20 favur. Anzi, dik skużawni. Emenda 18. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ m 16. Favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Kompromess erba. Favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 21. Amiss. Nivvutaw fuq it-tieni parti biss ta' 21, u Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 22. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika fuq 22 jekk jogħġobkom. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Naddu issa l-24. Favur. Kontra. Namlu verifika fuq 24 jekk jogħġobkom Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 25. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 26 votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti test kollu ħlief l-ispejjeż tal-emissjonijiet tal-karbonju favur kontra astenzjonijiet adottata t-tieni parti għandha dawk il-klim inklużi favur kontra astensjonijiet adottata. Hemm 12 favur kontra astensjonijiet adottata. 27 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 28 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 29 favur kontra astenzjonijiet adottata. Hemm 15 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Empl 25 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Empl 26 favur kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess ħamsa, favur, kontra, astenzjonijiet adottat. Impigi 10 favur, kontra, astenzjonijiet adottata, 23 favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Inta ħamsa, favur, kontra, astenzjonijiet Namlu verifika fuq inta ħamsa, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Kompromess sitta favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Inta tminja favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 37 favur. Kontra astenzjonijiet adottata 38 favur kontra astenzjonijiet maddiċ M23 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq M23 votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. maddiċ Vot indaqs. Inta tlita, favur. Kontra. Astenzjonijiet, adottata. Empl 14, favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Empl 17, favur. Kontra. Astenzjonijiet, namlu verifika jekk joġobkom fuq Empl 17, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? vota Votazzjoni maluqa. U maddiċ. 39 favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 18 favur. Maddiċ. 19 empl. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 40 favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 41 favur kontra astenzjonijiet verifika 41 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa adottata 22 favur 20 kontra. 42 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 7 favur, kontra, Astenzjonijiet? adottata. 46 favur, kontra, Astenzjonijiet adottata. 50 favur, kontra, Astenzjonijiet namlu verifika fuq l-emenda 50 jekk joġobkom, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. adottata. Emenda 52, favur. Adottata. Inta disa, favur. Kontra, astensjonijiet, adottata. Erba sur Benjen, favur. Kontra, astensjonijiet, adottata. Hamsin, favur. Kontra, astenzjonijiet adottata. Kompromess 8 favur kontra astenzjonijiet adottata. 59 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess disa. favur kontra astenzjonijiet adottata. Empl A favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq empl A, naħseb maddiċ, imma namlu verifika xorta waħda fuq empl A, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. Adottata 23 favur, 21 kontra. Nalla ċekajna. Signora Foster, emenda numru 1, favur, kontra, istenzjonijiet, adottata. Emenda 2, favur, kontra, astenzjonijiet, Namlu verifika fuq l-emenda numru 2 naħseb maddiċ imma niverifika xorta waħda. Emenda 2 is-Sinjura Lichtenberger. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 3, Sinjura Foster, favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Empl B, favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Votazzjoni aħħarija, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Adottata 41 favur, l-ebda vot kontra tliet astensjonijiet nifirħu l sur Marinescu. We now move on to the draft recommendation. Nardu issa għal avvozza rekomandazzjoni għal proposta ta' deċiżjoni tal konsil għal konklużjoni ta' ftejjin fuq ċertu aspetti ta' servizzi tal-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u il-Gvern tal-Gvern Demokratiku tar Repubblika ta' Sri Lanka. Vot wieħed, vot elettroniku, vot miftuħ. Kuħat vota vot magħluq. 43 favur, xejn kontra, m'hemmx astenzjonijiet, għaddiet. Abbozz opinjoni issa fuq il-regolament tal-Konsilli ta' Menda artiklu 92-93 eh, ta' trattat li stabilixi il-Komitat Ewropew ċal ċertu kategorija ta' għajnuna l-istat orizzontali. Kif ukoll regolazzjoni? Hemm xi emendi kollha identiċi kollha mir-rapporter ġifieri emenda tlieta l-istess bħal 10. Jiena nista' nieħodhom f'blokka waħda kif tridu. ħajkonna namlu premessa 11 separatament. Allura, artiklu 1 sa premessa numru 10 kollha f'daqqa dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa 11, emenda 2 minn rapporter dak favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, fisser illi numru 7, emenda numru 7 taqa, Emenda 9, premessa 13, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Laħar vot, vot miftuħ. Kulħadd vota vot malu. wall ewel darba fil-karriera politika tijaj eh, hi fil-Parlament Ewropew jinka li rapport vot unanimu proset grazzi. 44 favur xej kontra memx estensinijiet. 25 sena don't biex wasal saw. Ma wasal. <laughs> ok. Uh, no. So, we now have to wait till 10 o'clock. Issa jkun nistennew sal-10 biex nibdew ismiħ. Biex tant kontu bravi u ħaffiftu. 3 minuta pawza kafe. Clock and we get the pan, but can we, colleagues, can I ask you to... Kollegi, e, ej provaw jew naqqa qabel l-10 ħalli nibdew fil-ħin. Grazzi.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 Not quite sure why we've been plunged into darkness. Ma nistax nifhem għalfejn tefawna daqshekk dadlam ċoppa prattikament imma mmexxu. Jgħid il-President. Mela nagħti bidu għall-ewwel sessjoni tasni pubbliku fil-dar ir-raba' pakket dwar ferrovi Aħna ħanħarsu lejn dalodu il-ftuħ tal-suq għal-passiġġieri u gvernanza ħija tal-linji ferroviari san-nofsija. Jiqed nittama illi mistoqsijiet it-tweġibiet nressom sa 11 nofs u mbagħad wara f'sinar ħanħarsu lejn interoperabilità, is-sikurtà u r responsabiltajiet tal-ERA. Jiena nixtieq ngħid li napprezza ħafna li aħna għandna xi 16 il-kellim u kelliema 13 propjament skużani. Biex ikopru dan is ismieħ matul il-ġurnata. Jien naħseb kelli xi fuq it-30 talba minn għaqdi differenti sabiex jiġu jitkellmu dan is ismeħ partikolari Però, dispeċi ngħid, jiena ma stajx indaħħal tletin ruħ anki birida kollha tajba d dinja Jiġifieri li jekk intom ħassejtkom ili eh, minn jorajnikom eh, għax ma tafajnikomx fuq l-lista ta' kalima, nidilkom ma naxħe kontrijom, sempliċi ment, eh, ma tamlix sens f'termini ta' loġistika. ħafna nies rridu tkellmu fl-ewwel biċċa mhux biss mux eżattament pala pakket, mux bis pala pakket kollu kemmu, ġifiri niskuza ruħi jekk xaħat ħass illi laqda taħħom inatas il-ġemp, laqqa xejn li ma kienix l-intenzjoni jisir. Iżda jekk intom tafu, intom tistaw tmorru fuq il-membri, għasab ħabġa kbira minnkom diġa mil todi biex taxxol bil-femmit taħkom biex titħattu maħħom. il raba pakket Eh, dwar il-ferroviji u probabbilment eh, l-iktar leġiżlazzjoni eh, ta' importanza konsiderevoli għal ħafna parlamenti, naħseb minħabba l-frustrazzjoni li qed ħassu dwar l-interoperabilità mod partikolari f'dak li huwa s-settur tal-settur ferroviarju Ewropew kif ukoll il-nuqqas ta' tuħ ta' dan is-settur ferroviarja fl-Ewropa. Intom nemmen noqgħod nidħol wis f'xinu tal-livell nazzjonali u x'inhu tal-livell Ewropew. Aħna inħarsu lejn il-ferroviji b'approċċ pan-Ewropew. U mhux biss, u ma ħarsux lejh biss fuq livell nazzjonalistiku. U naħseb waħda mill-ikbar problema li kiena fil-passat huwa li eh, perspettiva nazzjonalista nazjonistika ġiet din ta' iktar importanza minn dik Ewropea, pan-Ewropea. Nixinajt il-kellima, għandkom 10 minuti biss zommu mal-ħin jiena tassew se nkun kif erbakom fuq il-ħin sabiex nkun nistgħu nżommu mal-timetable. Jien tant kellna kelli smieħ fejn kien l-esperti li ġew u qabżu l-ħin tagħhom illi issa ma jistax ikun. Ġifiri, jekk joġobkom, nitlobkom il-qalb, zomu ma l-10 minuti, 10 minuti ta'kom. L-ewel kellim, perspettiv ta' perspettivi tal-ġodda, il-CEO ta' Vespan fl-Austria, Sur Foster. 10 minuti, grazzi sew Nishtiq nintikom ftit informazzjoni fuq fuq dwar il-Vestban Umbat ta' nitkellem ftit dwar il-mod kif il twaqfet il-kumpanija. Mela ftit fatti fuq il-kumpanija Vestbank. Għanna vjaġġar ta' fuq distanza twila bej Salzburgu u Vienna. Aħna għanna ferrovija l-Kulsija 3.1 3.16 miljon wieħed km. Għanna prezzijiet tajbina su, għanna l-wifi, għanna l-bars fuq eh, il-ferrovi. U għanna provajna kol impoġu ruħna fuq suq biex ikun hemm biljetti li jkunu disponibli għal-sena. U dan il-biljett istabat tiskambjah u skont meta trid tivvjaġġa tista' tip il-flus lura kif trid tiegħu ġifieri tista' anki tieħu rimbors ta' 25 ta' 50% flus lura eh, għal biljetta fuq sena jew kellha ta' jkollok tip ta' kompens differenti jekk inti tixri aktar tard insomma jiġifieri qiegħ eh, nagħmlu ċara l-istennijiet li aħna kellna qabel ma tħanna fis-suq aħna rridna li konna ċans ġust illi ikonna ritorn fuq investiment tagħna. Leħ flus investiment. Aħna rridna per jkun hemm kompetizzjoni ġusta għal partijiet kollha involuti fis-suq, aħna rridna kol kondizjoniet mhux diskriminatorji. jiena nixtieq nindirizza l-perspettivi mhux bħala għaqda ġdida li tħanna fissu, imma biex intukom taqsira u kol ta' xġaraw ġarax l-andament ta' din is-sena. u il-liberalizzazzjoni, l-impatt ta' liberalizzazzjoni tas-suq x'impatt kellu. Aħna nexxina nġibu l-liċenzji pjuttost malajr meta ġejna għall approvazzjoni tal-vetturi eh, madwar l austria Ma kienx hemm xi problemi kbar għaliex il-ferroviri użajna ġew approvati malajr madwar il-pajjiż ma kienx hemm rikonoxximent awtomatiku tal-ferroviji fi Ġermanja, ma kienx hemm proċess awtomatiku hemmhekk. kien ċar ħafna lina Li ma konċetti daħlu kienu daħlin fis-seħ, kienu daħlu fis-seħ aħna kellna wkoll nikkoordinaw it-timetable tagħna madwar il-bażi ta' ta' Vienna aħna bej Vienna u Salzburg l-ewwel kellna ħin ta' satejju tliet kwarti, uh, mbagħad l-ewwel kienu tliet sija, tliet sija ta' x'imbagħad kellna nieqfod minn minuti. Mbagħad kien hemm proċedimenti regolatorja mill-Kummissjoni li qalet illi kien ħajkonna bżonn żmien standard ta' ħin standard ta' vjaġġar. Safrattant is-sitwazzjoni mara tal-aħjar minn dak iż-żmilla. Ma kan nibda diffikulta mit-tieni timetable li aħna ħriġna għal 2013-2014 fuq l-istess prinċipji bażiċi. Iżda, Irrit ngħid illi fid-daw ta' kompetizzjonijiet eh, kompetizzjoni li għandna, kondizzjonijiet kompetittivi li għandna, għandna xi indoppi għaliex l-Awstrija s tali li jekk inti għandek servizz ta' kursija u jekk il-ferrovi edin jivjaġġaw kull minuta fuq l-istess linja, inti eh, ħajkollok eh, staġnar ħajjaħlu. U dan sar il-problemi, jek inti tħallas għall-ambitu sħiħa ta' kompetizzjoni fis-suq, inti titara b'moċċar illi fl-Awstrija fadal biex eh, nassu tal-punt fej jkollna esklużjoni totali tal-ġodda fis-suq. Eh, kien hemm fl-2005 liġi li ġiet implementata skont ċertu prezzijiet meta tagħmel kontrat. u dan għamil differenza mal prezzijiet ta' servizzi mill-2011 lem. Ġif fil-fatt mill-2013 lem dan ikopri eh, il xiri pubbliku kollu u 80% tal-servizzi tal-servizzi ferrovjarji hija fl-Awstrija huma koperti dan it-tip ta' liġi. Hemm ta' każijiet li għadu pendenti deċiżjoni qabel qudiem il rati fl austria u naħseb fadda żentej qabel ma nsolvuhom u dan ħajkollu impatt regolatorju fuq ix-xiri pubbliku. M'hemmx kompetizzjoni fil-verità fil-sejħa l-offerti f'dak il-proċess dejjem hemm il-kuntratti li jingħataw. Qabel ma tħanna fis-suq, kien hemm biljett jiswa 9 euro li ddaħħal l-OBB, il-ġifiri operatur tal-istat. Dan kien eżatt qabel maħna naqadna mas-suq, u mbagħad mill-2009 kien hemm zidiet konsistenti sena l-oħra. Allura issa mill-2013 kien hemm żieda fil press fil-2012. U bej wieħed u ieħor iż-żidiet minn sena l-oħra ħajkunu ħafna iktar baxxi milli meta twaqfet il-awtorità dwar kompetizzjoni. Rigward is-sitwazzjoni ekonomika, importanti ħafna. Kien hemm żieda ta' 3% meta mqabbla mal-użu ta' prezzijiet tal-użu ta' infrastruttura. Dan kien hemm żieda ta' 10% ta' din is-sena ħajkun hemm istess żieda dieħla. Jekk inħarsu lejn il-graf minnaħa ta' xelluk naraw l-effett li kellu fil-prezz matul is-snin meta nqisu struttura ta' dak li għandna bħalissa disponibbli festban. ma kenniex eh, tip ta' pagamenti għall infrastruttura Imissa għanna bejbetu jħoġi 13 miljon euro, ġifiri li aħna edi nizviluppaw b'mod il-mod, imma b'mod bis-saħħa u aħna hemm ċertu ovvjament ċertu ċertu spejjes li aħna rridu nagħmlu tajjeb għalihom u dinja xi ħaġa li iddaħal ir-regolatur innifsu li ħajkollu effett korrispondenti fuq il-prezz. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni li meta nqisu l-kultura li aħna għandna għas-servizzi ferroviarji hemm sitwazzjoni ta' eh, premjar dirett dwar mill-OBB ta' 80%. Ħan ipprova nħaffef naqra. Aħna għanna situazzjoni li jaħilsa mid diskriminazzjoni iżda hemm xi problemi oħra li tqajna magħhom fil-passat. U għana nippruvaw nelbu dawn il-difikultajiet, aħna għanna bżon li kollna informazzjoni f'żmien ħin reali biex jistaw niksbu data mill-fornituri tas servizzi Aħna għanna screens li huma disponibli fuq pjattaformi sabiex ikonna s-situazzjoni ta' sikurta, ta' monitoraċ, fuq in-netwerk ferroviarju. Dan ifisser li l-operaturi tagħna jista' tistgħu jiksbu informazzjoni ta' x'qegħdin il-ferroviji u x'qegħdin jagħmlu mingħajr problemi ta' xejn. Fil-bidu aħna ma kenniex din l-informazzjoni li ħin reali għaliex l operatur ma kellux il-servizzi ta' u kondizzjonijiet eh, Eh, stabiliti, immissa l-affarijiet l-għalla aħjar issa tħanna ħafna kontratti ma' għad ta' service providers f'ħafna qosma tal-industrija ferroviarja. Iżda nirrid ngħid illi hija xi ħaġa deċiżiva ħafna li inti kollok entità regolatorja biex tara illi problemi jissolvew f'waqthom. Ħaġa oħra deċiżiva ħafna hija l-informazzjoni destinata f'timetable. Timetables l-ikbar problema li kellhom l bibi u l-ikbar pjan problema li kellhom l bibi kien illi waqfu eh, forma ta' kartell u dan il-programm ta' timetabling li eh, kien hemm bżonn ma ddaħħalx kif suppost. Ma' żmien tjiebu l-affarijiet. Iżda ma kienx hemm indikazzjoni ta' ħinijiet differenti u involviment ta' operaturi privati bħalna. Dan il-pakket ħaġa li ħatkun importanti ħafna li ħajkonna ninsolvu li fl-Austria għanna bżon spektrum wisa ħafna ta' kompetituri fis-suq. Aħna għanna ħafna kontratti antiki illi huma applikabli ma' meta niġu għal dawn il-operaturi ġodda li deħlin fis-suq dawn għandhom erba snin u dawn erba snin ma jkollhomx aċċess għas-su u mhux se tkun faċli għalihom biex jimxu din fl-ewwel erba' snin. Għalhekk jekk tistgħu permettu li nagħmel taqsira, naħseb li nixin iżomm l ħin l-okatalija, namel taqsira. Bej l esperienza u realtà fejn qegħdin. Huwa ċar illi dak li aħna għandna bżonn huwa li konna frammentazzjoni ta' din il-kultura ta' diskriminazzjoni ir-rwol tal-regolatur huwa deċiżiv. Imma ħafna każijiet illi ġew solvuti mir-regolatur u importanti illi aħna konna dik l-entità fisseħ sabiex naraw illi s-suq il-kondizjoni ta' suq eh, jimxu kif suppost. Meta niġu għall-ispejjeż jekk aħna ser nevitaw katastrofi kbar, mela il regolaturi irridu jitlu fil stampa. U għandek nitkellmu dwar il-kompetizzjoni, aħna għandna bżonn timetable tajba saħħita. Grazzi. Grazzi qed nara il-bandera eh, eh, ħambra tal-kollega Dominik. Ma issa ngħaddu għal Sur Mauro Moretti li huwa iċ tal-Komunità tal-Ferroviji Ewropej u CEO tal-FS fl-Italja. Sur Moretti, 10 minuti. Grazzi. sinjuri Mem onorevoli membri, jinnna nishtiq 50 minuti. Nejdilkom ftit dwar l-laqda tagħna. Aħna għandna xi tmenin membru, 23 minnhom huma privati din huwa l-laqda ta' CER. Id-design fil-mija tal- tal-operaturi tal-passeġiri huma 5% u ma passaġir 5% u ma l-merkanzija u mbagħad 75% tal-entitajiet tal-kumpaniji li jġestu il-networks. Id-diskussjonijiet interni tagħna kienu komplessi ferm, twal u daħlu f'ħafna rqaqat. U issa wasalna l-konklużjonijiet konġunti, konġunti bejn l-operaturi tant differenti fl-interessi tagħhom, varjati u eh, il-proposta li għanna hija konġunta, kulħadd bil maħħa. Juri illi dan il-każ hemm possibilità kbira illi wieħed illi dan jista' jiddaħħal fis-seħ jiġi implementat mod maġġel biex inkunu nistgħu mexxu l qudiem eh, sew dak li huwa s-sitwazzjoni ferroviarja eh, fl-Ewropa. Il-proċess li aħna bdejna minnu intwil sfortunatament eh, kien hemm wis tibdiliet, wis varjazzjonijiet u eh, dawn jista' jwassal għal falliment ta' għaqdiet. Indi biex inti tirnexxi tikollok istabilità biex l-operatur se jkollhom viżjoni strateġika ċara biex ikunu jistgħu jinvestu fis-sod jinar dan dawn ma jistgħux jagħmlu eh, ma jistgħux ma jistgħux jinexxu fin-negozju tagħhom diskussjoni waslu għal eh, riżultati pozittivi. Si ħna rnexxina nfrankaw ħafna f'termini ta' efficienza. Aħna tista' se taraw aħna frankajna żewġ biljuni nofs, żewġ biljuni nofs. U dan huwa importanti meta inti tara l-effett li għandu fuq il-klijenti tagħna. U ċ-ċittadini kollha li kontribwixxu it-taxxi tagħhom għall-infrastrutturi jew public service obligation. Iżda aħna kellna wkoll ħafna operaturi ġodda, issa fis-settur ta' merkanzija hemm 25% li huma magħmul mill-ġodda, eh, minn tajjeb ġodda. Imma minkejja dan xorta ma kenniex tkabbir fl-isma. U 18.5 Eh, fil-mija minn 2000 tela nizal għal 16.2 fil-mija fil-2010. ċivjem xaħġa li marrid zmerġ. Għaliex? Aħna ma jistax nħarsu lejn din dan is-settur pala xaħġa izolat, maqtuħ għalih, aħna naraw bħala xaħġa sħiħa, n netwer kollu kemmu. Allura aħna għandna bżonn komunikazzjoni intermodali aħna irridu jkollna possibiltajiet biex inti tkun tista' t-negozja l-istess mod biex inti ikollok eh, kwalità u kwantità li inti titqabbilhom għolja kulħadd u aħna mxejna mhux ħażin eh, fi żmien f'daw l-aħħar snin. U allura rridu naraw illi il-raġunament tagħna id-daħal iktar fil-kuntest ta' intermodalità. Aħna wkoll kellna iktar ftuħ ta' passiġġieri eh, imma ma tantx irnexxielna għalkemm ftaħna biex ikollna ktar passiġġieri U għaliex? Għaliex mhux qegħdin nikbru biżejjed fil-merkanzija, fil-qasam tal-merkanzija, specialment dak internazzjonali. Għax għad għandna ħafna xkil, ħafna ħitan. Li qed waqfu mna nagħmlu dal-affarijiet. Aħna irridu nirridu bil-fors nimxu ma' regoli nazzjonali. Memx awtorita li edemmek jew operaturi li jatemmek illi lest illi jibbijanna il-servizzi tijaw u l-materjal tijaw fejdu aħna. Hemm ukoll apparti dawn problemi tekniċi i problemi burokratiċi il-problema di tal-passiġġieri ma ma kompliċa għaddejja minħabba l-burokrazija ħabba dawn il-passi kollha burokratiċi li ma jpermettuċi li naslu fejn iridu naslu. Għanna bċi mod dan irridu nerbuħom dawn il-problemi. Aħna forsi nantiċipuħom fil-raba pakket sabiex nkunnu nistaw nkunnu nistaw ndaħlu fis-seħi żewġ żewġ kustenijiet l-elementi li aħna diġa ranġarna fuq il-merkanzija per eżempju, imma li ġelwa taħdem ħafna ħjar billi diġa taħdem. parti jekk għandek il-suq u intern, suq wieħed illi jiġi tlesta il-laqdit kollha, l-organizzazzjoni kollha jaħseb l-istess l-ewwel irridu naħdmu fuq is-suq wieħed u nlestuh. Għax inti tużon pożizzjoni aħna għandna pożizzjoni komuni fuq dan il-punt. U s-suq wieħed jista' iġenna nkunu maqodin fil-varjetajiet tagħna f'dan ir-rigward fl-operaturi. Aħna wkoll ma nistgħux, ma jrid ikollna ċertu stabilità, ma nistgħux noqogħdu nbidlu l-affarijiet kull sentejn, jrid ikollna l-aħħar paċ ta' proċess komplikatu twil iżda irrid jagħti ehm, determinazzjoni fuq żmien twil ċertezza fuq żmien twil sabiex l-operaturi jistgħu jagħmlu l-investi tagħhom mingħajr ma jqogħdu jibżgħu illi jnawu ftit ieħor ħajqogħdu bidulhom kollox. Aħna lek irridu li jkollna kwalità ta' infrastruttura ferroviarja u mhux biss kwantità li tkun standardizzata fuq livell Ewropew biex nevitaw dan ix-xkil fil-frontieri, aħna rridu jkollna kooperazzjoni kbira bejn id-dawk li juba il-regolaturi nazzjonali li u network Ewropew illi kun taqbitajna l-impartu l-esperjenza tagħna u li nistaw nistandardizzaw il-regoli għabbazi ta' dawk Ewropej, minn dawk nazzjonali ma' dawk Ewropej. Dwar il-pakket. L-ewwel problema li għandna hija l-evalwazzjoni tal-kwalità tal-proposta. L-evalwazzjoni ta' impatt illi ħarġet biha il-Kummissjoni dwar ir-raba pakkett. Di mhix ħaġa li minna waħedna, minnih bajnuna ta' professuri eminenti li huwa magħrufa għall indipendenza tagħhom, Sur Valletti mill-Imperial College of London, Sur Hansen mill-Deft University, u li flimkien dawn għalu illi Il-proposta mhix proposta b'saħħitha. Mhijiex proposta li jam zejsa fuq fatti u provi tangibli. Mhijiex proposta illi qed d qudmajnejha il-taħdidiet u riċerka akademika illi saret b'bażi tal-esperjenzi ta' dak li kun li jaħdmu fil-settur fuq il-post, hija sempliċiment eh, evalwazzjoni li tażel eżempju biex kun tista tuża bħala referenza tal u tiddetermina il-lana ħari u dan jista' jkun preġudikat jekk inti m'intix qed tibbaża fuq fatti ċari u sodi. Per eżempju, iż-żieda tal-użu tal-networks dan kien din kienet l-ikbar eh, eh, punti li kienet t torbot iżda saret biss eh, studju fuq il-passiġġieri imma fuq l-istess railway fuq l-istess linji ferroviarja du koll il-merkanzija. Iġġifiri inti ovvjament il-numri u l-kapacitajiet jinżru jekk inti tdaħħal il-merkanzija wkoll iġina jekk nużal kull 3 km ta' linja inti għandek 3 km ta' linja ferroviarja. F'Italja għandek 16,750 linja imma 24,000 binarju u fil-Renju Unit 16,000 eh, linja u 30,000 binarju. Allura, il- proposti ma jagħmlux sens għax inti tittara skont qed tiġi il pajjiż Allura aħna rridu nerġgħu ndaħlu dawk l-elementi konvinċenti illi bih nkunu nistgħu niverifikaw il-proposta. ċinu ma proposti tagħna? tħof il problemi ktar komplikati. L-unbundling. Nasbu li l-approċċ tal-Kummissjoni automatiku ħafna. Imma b'wiex ibsejjes fuq evalwazzjoni ekonomika b'saħħitha eh, u proviċari. U aħna kena u koll input ta' ħafna professuri importanti minn Università ta' Leeds, ta' Delft, u oħrajn, u dawn ħarġu bi studju li jgħat għad dispożizzjoni tagħkom. U aħna xtajna naraw mill-lat reali da sostabilità ekonomika ma' dawn il-proposti fix jisarfu dawn il-proposti u jidher illi meta inti tqabbel id-densità tal-linji binarji li hemm installati il-spejjeż ħajitilgħu ta' 6 biljun euro. Min ħajħallas? Qabel ma nħarsu lejn jekk hux jiswaw dawn il-flejjes jew le, ma dawn il-flejjes ser jħalsu għalihom il-passiġġieri bil-biljetti, it-tunnellati skont il-merkanzija, min qed iħallas it-taxxi. Kif kif taħħaġ bihom dal-flejjes? U jekk inti Segwi dak it-triq li aħna nixtiequ li nżidu l-użu tan-network. Mela dan is-spejjeż eżejda tal-unbundling ħaj wasal għal 15 biljun euro. Hija eh, enormi pala ċifra fuq livell Ewropew u aħna rridu naħdmu sew, kalkulaw sew. Biex qabel ma noħorġu nagħmlu deċiżjonijiet li wasilna din il-problemi mela naraw jekk għandix soluzzjonijiet għalihom rigward ukoll il-problema ta' setat il-ġodda li se jingħataw lir-regolaturi li ntejbu u nsaħħu in network tar-regolaturi għal problemi li huma marbuta mal dawk transkonfinali u irridu insibu ukoll mezz ta' kif nistgħu nagħmlu tali illi kull soluzzjoni noħorġu ħarġu biha tingħata l-istati membri biex dawn jaħdmu għabbażi ta' indikazzjonijiet ċari illi jridu jagħtu l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni li joħorġu evalwazzjoni ekwivalenti ta' analiżi tal-sitwazzjonijiet ekonomiċi li ħajdeterminaw dan it-kabbir. Sur Moretti jgħid il-President Kekjoġbok. Rigward il-liberazzjoni għall-aċċess għal passiġġieri fuq livell nazzjonali aħna naqblu aħna irridu naturalment nagħmlu tali illi dan ikun kumpensat mal-problema tal-ekwilibrju tal-PSO li jingħata lis servizzi pubbliċi. Dan huwa normali għaliex jekk da ma jseħħx ħadd tiċċab ħafna xkil biex inti ma jkollokx aċċess Eh, ħiles, liberu. Allura, fil-interessi ta' kullħat illi nsibu soluzzjoni, rridu nsidu koll li fil-periodu ta' tranzizjoni, peress li aħna eh, kullħat għandu interessi u esperienzi differenti, aħna għanna bżon periodu ta' reċiproċità transitorju għal ta' kili huma l-istati Mendri u wieħda permanenti, perdu permanenti għal dawk li huma ġejjin minn eh, pajjiżi barra mill-Ewropa għaliex ma tamix sens illi aħna nkun niftħu issu metka aħna ma nistgħux imbagħad immorru minna ħatana eh, eh, f'dawk il-pajjiżi u nħalluhom jitruf f'dawna. irrit ngħid li konklużjonijiet li aħna qegħdin nipproponu huma dawk illi ikonna il-possibilità illi niġidu kontra dawn il-problemi fuq eh, abbażi ta' vedenza u provi fuq is-sostenibilità ekonomika li nagħmlu għażliet li timxi lejn il-ħolqien ta' suq wieħed tajjeb fl-iqsar żmien bil-prinċipju ta' reċiproċità billi npermettu l-istat inħallu E, li ma jkunniex il-problema tal-unbundling imma li jkun hemm trasparenza għal regolaturi biex ikun hemm ċertezza dawk kollu li jġidu jitlu fis-suq. Jiena irrid ngħid li jiena kollega tiegħi bħalissa jgħat f'stat fejn impriża integrata u e, e, fil-Germania u fl-Italja ġiviri. Il-Germania u l-unika pajis fejn għandek kompetizjoni fuq veloċità u olja fil-ferroviji fil dinja U aħna, u forsi ma nistawx naħdmu dawk il-kondizjoni, u possibli taħdem dawk il-kondizjonijiet, imma dan jt ikun possibli naħdmu fi kondizjonijiet ekonomiċi kollha li hemm fl-Ewropa Grazzi. Thank you, Mr. Moretti. Grazzi, Sir Moretti. Sa jkun diffiċli biex kulħadd iżom mal-ħin, però nitlobkom biex iżommu mal-ħin li natikom. Il-kellim li jmiss. se jitkellem fuq il-perspettiva tal-merkazzija u għanna il-ċermen ta' Railway Group fil-Renju Unit. Ġenata tajba l-kulħadd. Jina għadu sa' nitkellem fuq il kondizjoniet ta' tkabbir fil-ferroviji Ewropej u kif dan il-pakket jista' eh, jilħaq dan f'termini ta' governanza. Musa nitkellem ħafna fuq ir-Renju Unit għax għandna ħafna informazzjoni fuq is-sit elettroniku u anka wkoll l-informazzjoni tiegħi fuq is-sit elettroniku, però nixtieq ngħid hija illi fir-Renju Unit dan kiber b'60 fil-mija bejn l-aħħar 10-15 il-sena għanna ħafna operaturi li qegħdin f'kompetizzjoni ma' xulxin u għandna separazzjoni bejn l-oqsma differenti. Nixtieq ngħid huwa illi waħda mill-kondizzjonijiet ta' tkabbir fl-Ewropa hija waħda sempliċi ħafna. Il-merkanzija hija liberalizzata, kompetittiva u innovattiva kif nafu u naħseb illi rridu naħdmu bl-istess mod biex nikkompetu ma' toro. Mela x'għandna bżonn? Għandna bżonn suq wieħed li jkun iktar kompetittiv, iktar effiċjenti u bħal manna fuq it-toroq tkun sa issu trakk wieħed eh, fuq it-toroq u bl-istess mod irdu naħdmu fil-qasam ferroviarju għalhekk għandna bżonn suq wieħed ferroviarju fl-Ewropa kollha ġifieri biex dan jaħdem għanna bżon biżiet kompaniji biex ikonna kompetizzjoni, għax minna kompetizzjoni suq ma jħedem xtajje, irridu hemm kompetizzjoni ġusta bejn il-kumpaniji ferroviari u għalhekk irid ikollok spejjeż ta' startups iktar baxxi biex jinnexxilek tagħmel dan biex id-detenturi tal-isma jkunu eh, komdi li mhux ħajkunu affettwati ħażin mill-deċiżjonijiet li jieħdu l-istati membri jew kemm minn bidla ta' amministrazzjoni, irridu din iċċerta ċerta U biex dan isseħħ ovvjament għandek bżonn eh, l-infrastruttura u anka eh, politika u responsabilità fl-Ewropa kollha biex ikonna aċċess eh, ġust għal servizzi li hemm bżonn, kif ukoll eh, spejjeż ġusti u anke jkun hemm ċerta kooperazzjoni bejn il-kumpaniji u l-konsumaturi tagħhom. Dawn il-managers tal-infrastruttura jridu jaħdmu flimkien jikkoperaw anka fl-Ewropa kollha. Issa fuq fuq dan il-punt għandna bżonn ukoll interoperabilità tajba u standards neċessarji, però dawn il-standards komuni Ewropej inforzati mill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea kif ukoll awtoritajiet nazzjonali dawn huma importanti mbagħad ħanitkellem iktar fuqhom iktar tard biex anka niżguraw eh, trattament ġust u anka kompetizzjoni ġusta huwa importanti ħafna. Jiena ma naqbilx ma' Sur Moretti, ma naħsibx għandna bżonn iktar studji fuq l-ispejjeż, fuq l-istrutturi, fuq id-dewmien u traffiku, għandna bżonn su intern wieħed li jaħdem. Issa fuq il-raba pakket ferroviarju biex dan jaħdem f'termini ta' governanza. Ovvjament, dawn il-managers għandhom eh, responsabilta illi taħdem din is-sistema ferroviarja, ġifri anka fejn għandhom xaqsmu l-kalendarji, l-manutenzjoni u l-investimenti palmet qabel għanna bżon koordinazzjoni tajba bejnietom anka mal-konsumaturi tagħhom. Anka mal-Kummissjoni u mal-Gvernijiet. Biex u kompetizzjoni ġusta, Aħna nilqaw ir-rekwiżit tal-separazzjoni bejn it-toro u l-ferroviji. Iġifiri l-ebda prioritajiet u anka eh, aċċess. Naraw li din isseħ ħafna eh, fl-Ewropa diġa, però mhux għanqot nidħol fid-dettalji, diġa qiegħda tiġri u operaturi indipendenti li qegħdin ibatu ma rridux sussidji moħbija bejn eh, l-operaturi, il-kumpaniji, u anka l-operaturi ferroviari. Għanna bżon ċerta separazzjoni bejn l-uffiċjali tal-xogħol u l-korpi regolatori u anka bejnietom. U appuntatlu tajjeb, forsi ma jkunx bżonnu fuq medita ta' żmien twil, u għanna studju anka fir Uniti li juri dan, u tkellimna anka mal-Parlament s-sena l-oħra. F'dan l-istudju sibna li għandek bżonn separazzjoni sħiħa u ġala darba tilħaq din it-tip ta' separazzjoni, tkun tista' tikkopera iktar. Però iżżomm l-istess arranġamenti kontratwali u legali. Ovvjament għandna bżonn il-korpi indipendenti ta' regolazzjoni biex eh, ninforzaw dan kollu bl-inqas spejjeż possibbli. Aħna naħsbu illi dan ċerta element ta' kontinuità jista' jistaġna il-kompetizzjoni, però jekk dan isseħ irid ikun hemm ċerta effetta ta' taffija. U naħseb il-Kummissjoni anke tkellmet fuq dan. Però naħseb li dan l-aspett irid l bħalissa il-proposta tgħid illi jekk stat membru jagħmel eh, il-ment fuq il-holding company, ma jippermetti xi ferroviji ta' dan il-kumpanija fil-pajjiż. Naħseb għalhekk il-Kummissjoni kif ukoll ir-regolaturi jrid ikollhom is-saħħa biex jagħmlu ilment bħal dan. U l-operaturi ferroviari indipendenti li qegħdin ibatu minħabba din il-kompetizzjoni jistgħu jagħmlu dawn l-ilmenti wkoll il-Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri l-oħrajn għaliex ma naħsibx illi stat membru eh, se jagħmel il-ment kontra l-ment kontra stat membru ieħor, ma naħsibx li hekk taħdem is-sistema. U għalhekk għandna bżonn sistema ħjar. Naħseb illi anke se titkellmu fuq dan il-punt iktar tard wara nofsinhar biex dan is-suq singolu jaħdem, irrid ikollna interoperabilità u sigurtà fl-Ewropa kollha u set ta' regolamenti wieħed anka fuq standards tekniċi li jiġu infurzati u għandhom jiġu kol eh, ġestiti mill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea. U anka jkun hemm kontratturi oħrajn illi eh, jaqsmu r-responsabilità biex ikun immigrazzjoni migrazzjoni aħjar ta' dawn l-standards, però huwa importanti illi ma jkonniex standards nazzjonali. Eh, per eżempju, fir-Renju Unit kif tafu għandna il-ferroviji żgħar. Però l-iktar ħaġa importanti hija li s-sistema innifisa tkun taħdem tajjeb, topera tajjeb. Għalhekk għandna bżonn seta' standards wieħed immexxija minħa tal-Aġenzija Ferroviarja Ewropea. Nilħqu dan Però għanna bżon dawn it-tip ta' standards għal vetturi ferroviari kollha u anka fuq aspetti tekniċi. Issa biex nikkonkludi, jiena favur ir-raba pakket ferroviarju naħseb li huwa importanti ħafna għandu ċerta potenzjal eh, li jżid il-kompetizzjoni fin-netwerk ferroviarji. Sa jkun aktar idejat, iktar investiment privat, u għalhekk tkabbir, għandna bżonn dawn l-aspetti kollha però l-investituri jridu jkunu komdi, konfidenti illi mhux ħajkunu abbużati jew eh, ibatu minħabba l-ostakli legali ta' ċerta stati membri biex jipproteġu s-sistemi tagħhom. Għanna bżon kompetizzjoni ġusta, diffiċi tilħaq ċertu stati membri. U forsi għalhekk mawx ħafna operaturi indipendenti Però jekk jeżistu dawn l-operaturi qas għandhom budgets tajbin. Fejn ġili anka eh, anka jinxtraw dawn il-kumpaniji, meta jkun hemm kumpaniji żgħar fejn se jġibu l-flus tagħhom. U għalhekk biex nikkonkludi, il-miżuri tar-raba pakkett ferrovjarju irridu jiġu implementati bħala pakkett wieħed biex ikun hemm kompetizzjoni ġusta u dawn it-tibdiliet jiġu implementati fl-Ewropa kollha mod totali u anka f'ħin raġonevoli. Mbagħad ikonna din l-istabilità eh, li anka semma sur Moratti. Grazzi sur President. Issa fuq il-managers tal-infrastruttura u maħna għanna il-Monika Hajmin, il-direttur eżekuttiv tal-EI M. Monica. Oh, no, I have nothing. Uh, thank you very much, Brian. Grazie ħafna, Brian. Mandiġ prezentazzjoni minna ħati għaj, pero għandi eh, xie kommenti dawn il- u għanna kontet kollet nisma l-perspettiva tal manager tal-infrastruttura Eh, ferħana li ġejna għawnek, mela il-membri tal-EIM jemnu f'din il-proposta ġifiri ferraba raba pakket ferrovjarju. Eh, din qed titwilet minn bżonn illi inna l notajna fis-suq. F'xiftit minnkom jistgħu jgħidu li għanna dan ir-raba pakket eh, ferrovjarju, għanna rikast, U għallura għalfi għanna bżon il raba pakket, għalix għedin nirranġaw dawn l-iżbalji li saru fil-passat. U mhux għan itkellem fuq il-PSO għaliex naħseb li dan mhux is-suġġett eh, tagħna. Aħna iktar nifukaw fuq l aspet ta' governanza li inqisu importanti ħafna diskussjoni fuq il-governanza tittifoka fuq l-irwol li għandhom dawn il-managers tal-infrastruttura fit-trasport ta' fis-sistema ta' trasport Ewropea. Dan ir-rwol bħala rwol sistematiku għalix dan huwa rwol importanti għalix jekk ma jkollokx infrastruttura ma jistax ikollok vagun, ma jistax ikollok aspetti oħrajn. Allura importanti mill-bidu sal-aħħar tal-proċess. għaddeja riforma ferrovjarja li għaddeja, ma nafx ma taħt ispiċċa, però hija importanti ħafna u aħna natuwa appoġġ. Iġifiri illi insaħħu dawn il-managers tal-infrastruttura li jaħdmu ktar flimkien. Il-proposta tal-Kummissjoni tenfasizza fuq kif nistgħu ntejbu il-rendiment tal-managers tal-infrastruttura u din hija xi ħaġa li nixtiequha issir u nifokaw fuqha. Kif nilħu l-aspettativi tal-konsumaturi tagħna? Għandna wkoll l-utenti, għandna eh, reġjuni, għandna wkoll iċ-ċittadini. U għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni għandha ċertu elementi kruċjali biex noħolqu dan it-tip ta' rendiment u anka biex nżidu l-produttività. U jekk isir anka ftit xogħol irid isir b'mod trasparenti li kulħadd jista' jikkalkulah. Naħseb li dan huwa pass tajjeb il qudiem li aħna nixtiequ nappoġġaw bħala il-membri tal-EIM. għanna bżon anka skambju ta' prassi tajba biex jinħolq dan is-sistema ta' benchmarking li konna indikaturi ta' kwalità li jatina rendiment aħjar dawn it-tip ta' eh, indikaturi huma importanti ħafna jdu jkunu trasparenti. U għalhekk aħna tinħdu impenn sħiħ bħala EIM li nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet eh, għal ġid tas-sistema tal-konsumaturi tal-sidin. tal konsumaturi eh, tal sidien u l-operaturi. Naħseb li din kwistjoni tal-rendiment u anka tal-benchmarks sa tindirizza l-rwol tal-ferroviji fil-futur ta tqis il-politika ta' trasport Ewropea fil-futur. U anka rridu morru li lin minn dan. Pala managers ta' infrastruttura indipendenti, irridu anka niffokaw fuq il-mod ta' kif jaħdmu u jagħtu s-servizz tagħhom aħna nuru illi anka sistem indipendenti jistaw jaħdmu. Aħna prova ta' dan. Għalek naħseb illi irrit ikunem anka xol bejn irwoli differenti bħalma qal Tony qabel. U dan idu għamlu b'mod trasparenti, b'mod miftuħ. Irrit ikonna rwol ċar u anka responsabiltajiet Eh, maqsuma biex anka regolaturi jkunu kontenti u naħdmu iktar mill-qrib ma' xulxin. Però ma rridx ikonna qafas li joħloq diskriminazzjoni. Ir-regoli jridu jiġu applikati bl-istess mod fl-Ewropa kollha. Bħalissa m'għandniex dawn il-kundizzjonijiet simili. U għalhekk qiegħed jinħoloq dan ir-raba pakkett ferroviarju. Marċi konna reġimi paralleli. Għanna jkonna setu wieħed ta' regoli illi kuħat jifhem u kuħat jimplementa bl-istess mod. U jiġu nforzati bl-istess mod. Għaliex eh, waħazin ħafna li kollok eh, dawn li eh, kollok li l-Ewropa timxi brata differenti fl-istati membri tagħha. kemm għandu xaqsam anka l-aspetti tekniċi u anka l-aspetta politika. Dan huwa pakket wieħed. Anka fuq l-aspett ta' kooperazzjoni li hija importanti ħafna anka fuq l-aspett eh, transkonfinali u s-servizzi tagħhom. Anka dawn iridu jimxu b'sistema ta' benchmarks. Jekk ikollok Ewropa waħda, irid ikun hemm kooperazzjoni bejn il-managers tal-infrastruttura xinkella mhux ħan l ħuwa L-isfida għall-industrija hija illi nuru li aħna kapaċi nilħu din it-tip ta' kooperazzjoni u aħna lesti li nagħmlu dan. Rajna wkoll kooperazzjoni bejn partijiet interessati oħrajn anke pereżempju regolaturi u għam anka raġuni li qegħdin jaħdmu flimkien u hemm prassi tajba u aħna bħala managers ta' infrastruttura nistgħu nagħmlu dan ukoll u anka nixtieq nagħmel appell l-MPs hawnhekk qiegħda fil-Parlament idu nżommu dan il-pakkett flimkien għaliex l-elementi kollha ta' dan il-pakkett huma marbuta flimkien. Ma nistax nqogħdu nittrattaw l-aspetti differenti b'mod speċifiku għax il-partit huma kollha marbuta flimkien. Umbat ikonna proposta diċenti li nistaw nimplementaw b'mod sigur fis-suq btal mod li taħdem. Mux nuqdu narmu biċċiet minn din il-proposta, nħarsu lejn proposta sħiħa. Għanna bżon dan il-pakket għalix ħaj indirizza djufiet ta' sistema. Għalix jek mda ma namlux ħanqodu noħorġu pakket iħor, s sitt pakket u s-seba pakket u dan ma nixtieqx li jiġri. Grazzi. Well, uh, Monica, we all hope. Monika, nittamal l-koll li ma jkonnix pakketti ferroviari tal-raba l-ħames s sitt s seba Jena diġa kelli neputija tijaj ta' 15 xar U diġa bdejt narrafa xti t-tamel fi snin taħħa meta tikber fuq il-8, 9, 10 pakket ferroviarju fil-futur minn jaff. Niprofa nxammarek minn minn ukoll. Smajna l-perspettiva tal-managers tal-infrastruttura, għanna l vice segretarju tal-ITF, Sabin, jiktolbok iż-żomma 10 minuti u koll u forsi xi darba nasal. Għandin it-talba tiegħi. Grazzi President. Nixtieq ngħid li jiena diġà tinsegwi il-raba pakket ferroviarju diġà għajjena b'dan ir-raba pakket ma nibżonnu. li TF qed jirrappreżenta 850,000 ħaddiema tal-ferroviji fuq livell pan europow ħaddiema ta' kull professjoni f'dan il-qasam u l-punt introduttiv tiegħi huwa li fit mim tal-ġurnata meta aħna qed nitkellmu dwar il-kwalità tas-servizzi u l-operazzjoni sigura tas servizzi tal-ferroviji għandna bżonn il-personal tal-ferroviji, għandna bżonn nies imħarġin tajbin kompetenzi għolin, għandna bżonn kondizjoni ta' xogħol tajbin għal dan il-personal biex wassal servizzi ta' kwalità u siguri u għandna bżonn ta' ħaddiema motivati u għalhekk nitlobkom biħġari biex ma tinsawx dan meta tiħdu deċiżjonijiet bħala membri tal-Parlament Ewropew fuq il-qafas leġislattiv għal dan is-settur. Nibda bir-regolament PSO tal-obbligazzjonijiet tas servizz pubbliku. Il-qofol ta' din il-proposta huwa li jimponi eh, sejħiet ta' offerti kompetittivi għas servizzi kollha tal-ferroviji madwar l-Ewropa kollha bħala l-unika għażla li teżisti u li tħassar u telimina għas settur tal-ferroviji il-possibilità li hemm bħalissa li l-istati membri u l-awtoritajiet kompetenti jażlu fost żewġ għażliet ta' kif jagħtu l-kuntratti ta' servizzi pubbliċi jew inkella l-offerti kompetittivi. Jiena nixtieq infakkar lill membri tal-Parlament Ewropew li sabiex nkunu nistgħu niksbu dan ir-regolament tal-PSO ħadinna seba' snin. Tlet proposti differenti tal-Kummissjoni Ewropea u l-proposta oriġinali tal-Kummissjoni Ewropea diġà kienet ippruvat li tiponi dan it-tip ta' tendering kompetittiv bħala l-unika għażla u din ġiet miċħuda matul l-esperjenza leġislattiva li kellna. Ir-regolament li għandna bħalissa daħal fis seħħ fl-2009 biss u għadna l-ewwel nofs tal-perjodu ta' tranzizzjoni li jintem fl-2019. L-istati membri rridu wettqu rapport temporanju fil-2014-2015 u nafu li sissa fejn insabu bħalissa ma tantx hemm esperjenza bir-regolament tal-PSO. Walek għalfejn għandna nqogħdu nibdlu ħissa. Jiena nixtieq nisħaq ukoll li nimponu għażla waħda biss kif wieħed għandu jorganizza dan is-servizzi ta' trasport bil-ferrovija kontra l-ispirtu tal-artiklu 14 u protokoll 26 ta' Trattat ta' Lisbona. Dawn jitkellmu dwar is-servizzi ta' interess ġenerali u jgħid moċċar li l-istati membri u l-autoritajiet kompetenti għandhom il-libertà tal-għażla li jażlu huma kif jixtiequ jorganizzaw is-servizzi pubbliċi tagħhom. U l-għażla kif wieħed jorganizza servizzi pubbliċi xi tfisser? Tfisser jew billi tagħti l-kuntratti direttament fih dan il-qafas ta' regolament PSO jew inkella permezz ta' tendering kompetittiv. U għalhekk mill-punt di vista tagħna tmur kontra l-ispirtu ta' dawk l-artikli u l-protokoll 26 li tamponi għażla waħda biss. Għalhekk il-ETF, il-Federazzjoni tal-Trasport Ewropew, talbet biex niċħdu il-proposta tal-regolament PSO. Dan il-kontest nixtieq nisħaq ukoll fuq il-kwistjoni soċjali li huma relevanti għal ħaddiema tagħna li aħna wara kollox qegħdin nirrappreżentaw. Fuq il-kwistjonijiet soċjali li tikkompeti kemm jekk għandek aċċess miftuħ dirett jew inkellek qed tikkompeti għal kuntratt dan xi fisser fir-realtà jissarraf li tikkompeti fuq l-iktar prezz irħis. Għal ħaddiema f'dan il-qasam tal-ferroviji l kondizzjonijiet tax-xogħol qed jonqsu. Il-kompetizzjoni fis-settur ferroviarju bħal ħafna setturi oħrajn ħafna drabet iseħħ għabbażi ta' l-ispejjeż ta' kemm jiswewlek il-ħaddiema. Ħafna spejjeż huma spejjeż fissi fejn ma tantx għandek possibilitajiet li tibdel dawn l-ispejjeż iżda l-ispejjeż tal-pagi tal-ħaddiema huma dawk li tista' dwarjom l-iktar. Għal din ir-raġuni aħna diġà qed nesperjenzaw bħalissa li l-miżuri biex tnaqqas dawn l-ispejjeż huwa li jkollok outsourcing ifisser li kwalità li impjiegi tajbin ta' kwalità għolja għal dawn il-ħaddiema qed jinbidlu minn impjiegi pagi baxxi jew inkella prekarji, nafu li l-kondizzjonijiet huma diffiċli, hemm ħafna pressjoni u hemm ħafna elementi oħrajn li jitlu fis-seħħ. Għandek il-kwistjoni tas sigurtà tal impieg għal ħaddiema meta nitkellmu dwar tendering kompetittiv. Dan qed jiġi perikolat Ħafna drabi il-sikurta tal-ħaddiema tiġi minata meta jkun hemm dan it-tip ta' tendering. U jibqgħu jaħdmu xorta waħda minn minkejja li ma jkollhomx is-sigurtà kollha. Għalhekk għandek ħafna impatti negattivi f'dan is-settur. Fir-regolament PSO għandek artikli mbagħad li jagħtu l-opportunità li wieħed iwitti jew inaqqas dawn l-effetti. Għandek l-artiklu 4.5-4.6 li jitkellmu dwar protezzjoni tal-ħaddiema f'każ ta' tendering kompetittiv u anke l-possibilità li wieħed jimponi kriterji ta' kwalità li jinkludu wkoll kriterji soċjali. Il-problema tagħna hija li dan l-artiklu jagħti biss għażla lill-awtoritajiet kompetenti li jħarsu l-ħaddiema dan it-tip ta' tendering mhix xi ħaġa obbligatorja bil-fors u għalhekk ġol darba min-naħa tnajdu li lan huwa li naqsu l-ispejjeż tistgħu tobsru kemm l-awtoritajiet kompetenti verament ser jużaw din l-għażla. Għalhekk mill-perspettiva tagħna meta jkun hemm tendering kompetittiv il-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema tkun obbligatorja. Dan xi Ifisser li dawk irrid isir fl-istadji kollha tat-tendering kemm min-naħa fejn jkollok is-spesifikazzjonijiet tal-tendering meta jiġu pubblikati jrid ikun hemm sitwazzjoni ndaqsa l kulħadd u mill-banda l-oħra fejn imbagħad ikollok bidla ta' operatur irid ikollok il-protezzjoni tal-ħaddiema. Għalina diffiċli li nispjegaw lill membri tagħna kif huwa possibbli li fuq il-livell Ewropew l-istituzzjonijiet Ewropej il-leġislatur Ewropew jista' jiddetta u jimponi kompetizzjoni, jista' jimponi frammentazzjoni tas-settur, ristrutturar tal-settur b'mod legali, iżda min-naħa l-oħra meta nitkellmu dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema jgħidulna eh, jiddispjaċina ma' din il-kwistjoni ta' sussedjarità biss. Il-ħaddiema ma jistawx jifmu dawn is-sottilezzi dawn id-differenzi żgħar u għalhekk f'dan ir-rigward aħna huma dawn huma l-messaġġi li nixtiequ waslulkom. Meta nitkellmu dwar liberalizzazzjoni u l-aċċess miftuħ nad direttiva l-oħra riformulata aħna għalina hija stedina biex wieħed joqgħod ifetta u wieħed joqgħod jażel x'jaqbillu u x'ixtieq jażel l-aħjar. Huwa ċar li din il-kompetizzjoni seħ biss kont il-profitti jekk taqla profitt. Huwa approċċ li wieħed jikkompeti biss jekk ikollu profitt biss. U dan ifisser meta jkollna f'moħħna sistema tal-ferroviji li hija sistema li taħdem netwerk biex twassal servizz ta' kwalità b'netwerk tajjeb għal passiġġiera biex eh, jkun hemm rotot anke fl-iktar raġuni żgħar jew l-iktar irħula żgħar jew l-iktar dawk l-iktar irħula u villaġġi remoti, allura imbagħad il-kompetizzjoni il kompetizzjoni li tkun tat-tip li wieħed joqgħod jażel xi jaqbel lobbies ovvjament ħajaqta dawn is-servizzi. U qabel biss fejn hemm finanzjament tas-servizzi tal-passiġġiera. Il-periklu x'ikun li fl-aħħar mill-aħħar f'dawk iż-żoni l-iktar imbeda ser ikun hemm inqas offerti ta' servizzi tal-ferrovija. U fej ikun hemm xorta ħtiġa li wieħed ikun hemm eh, kollu dan it-tip ta' servizz min ħajkollu jħallas ħajkollu jħallas il-passiġġier fl-aħħar mill-aħħar. U musser jagħmlu tajjeb għalihom il-flus tat-taxxi għal dawn iż-żoni l-iktar imbeda. Fl-aħħar permettu li ngħid xi ħaġa dwar il-kwistjoni tal-governanza. NTF hija kontra separazzjoni sħiħa tal-ġestjoni tal-infrastruttura u l-operazzjonijiet ta' infrastruttura, aħna favur kumpaniji integrati u għalhekk naħsbu li t-tieni għażla tat tip Chinese Wall miex għażla tajba x'tib ma tippermettix li dak li jkun juża l-vantaġġi ta' sinerġiji ta' sistema ta' ferrovjarja integrata. Aħna nappoġġaw l-argumenti kollha li jgħidu li m'hemmx evidenza empirika li tajt li separazzjoni per se hija l-aħjar għażla, hemm ħafna spejjeż u sogri għoljin f'dan ir-rigward u sinerġiji ta' sistema integrat ma jistgħux jintużaw. Jien nixtieq irressaq ukoll punt di vista min-naħa ta' trade unions. X'inhuwa tħassib tagħna f'dan id-dibattitu kollu? It-tħassib tal-ħaddiema wara kollox separazzjoni totali ser teqret is-suq tax-xogħol intern tal-livell ta' grupp. Dan huwa essenzjali biex wieħed itaffi l-impatti negattivi ta' ristrutturar. U l-ħaddiema tal-qasam tal-ferroviji qed ibatu min-naħa tal-impatt qed ibatu l-impatti ta' ristrutturar u ilhom ibatu għal dawn l-aħħar 20 sena. ċertu pajjiżi għal perjodu iktwal ċertu pajjiżi għal periodu iqsar iżda l-ħaddiema kollha ta' dan il-qasam qed ibatu minn ristrutturar jew ristrutturar permanenti għal dawn l-aħħar 20 sena. Dan bażikament huwa ristrutturar impost mill-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea Għalhekk meta din il leġiżlazzjoni teqret ukoll is suq intern tax xogħol li huwa strument li wieħed itaffi l-effetti ta' ristrutturar il-ħaddiema tal-qasam mhux ser jifmuh aktar dan il-punt. Is-suq tax-xogħol intern perspettiva ehm, jgħid li jimmina dan it-tip tal-impik u għalhekk hemm bżonn li Zom, dawn il-kumpaniji zommu huma l-rekwiziti psikoloġiċi, ecc. Għafna drabi dawn il-ħaddima ma jkunux jistaw jaħdmu għall-iktar minn irtirar minħabba l-kwistjonijiet vari u ma kollom fitxu pigi oħrajn u għalek tintelef il-kwistjoni ta' sigurta tal-impigi. Sabin jek joġbok jgħid il-President għasal għal-konklużjoni. Jek joġbok. Tkompli l-kelima. Iva, l-aħħar punt, Għanna kwistjonijiet xi ngħidu wkoll dwar is-sikurezza, ma sfortunatament m'għandniex opportunità li nitkellmu wara l-offsenar fuq il-pilastru tekniku fejn aħna nixtiequ nresqu xi punti u għalhekk nitlobkom it-tieni żewġ minuti biex ngħid xi ħaġa fuq dan il-punt. Il-President jinterrompi le għaliex inkella ntawlu wisq u għalhekk nitolbok tasal għal konklużjoni fi klimek stess. Naħseb il-messaġġ li rrid ressaqtu Tipperikolawx il-sikurezza tal-ħaddiema tal-qasam ferroviarju u għasbu fil-ħaddiema ta' dan il-qasam ukoll. Mhux qed inħallik nitkellem dwar is-sikurezza għaliex hemm ħafna nies li xtaqgħu jitkellmu fuq dan u għalhekk naf li l-membri xorta waħda l-esti jirċivu kolinkwa tip ta' dokumenti bil-miktub jek tixtieq tagħmel dan. Fuq il-perspettiva minnaħa ta' Ġakol eh, li huwa l-Viċi President tal- l-Assoċjazzjoni tal-Utenti tas-Settur Ferroviarju fi Franza, Jean Paul Jekjoġbok. Grazzi President. L-Assoċjazzjoni tagħna l-FNAUT hija federazzjoni ta' 150 organizzazzjoni Franċiża. L-rwol tagħna huwa li niddefendu drittijiet tal-passiġġieri. Aħna parti mill-Federazzjoni Ewropea tal-Passiġġieri. Aħna nissiltu biex nħarsu wkoll l-ambjent u għalhekk parti mill-Federazzjoni Ewropea għal trasport u l-ambjent. Hemm tlet idejat li nixtieq nwaslulkom illum. L-ewwel net, in netwerk tal-utenti l-passiġġiera Huwa netwerk li juża mezzi ta' trasport differenti jistgħu waslu itinerarji differenti wkoll. It-tieni net il-ħtieġa tal-passiġġier għandhom bżonn informazzjoni indipendenti, rilevanti u proċedura waħdanija. It-tielet min jivvjaġġa bil-ferroviji għandu bżonn li jkollu trasport li iżomm ma' l-anijiet ta' servizzi pubbliċi u li jkun fl-aħħar mill-aħħar effettiv. Għalhekk naħseb li hija netwerk waħda sħiħa li qed nitkellmu dwarha. Dan huwa meħtieġ. Il-passiġġieri jistgħu jużaw il rotek iridu, jistgħu jimxu, jistgħu eh, jieħdu l-ferrovija, jistgħu jieħdu karozza tal-linja, żlu huma l-mezzi ta' trasport u kollox tqis kont il-vjaġġ li tittamel. Dan għandna nikkonsidraw ukoll. Bħala netwerk globali rridu nħarsu lejn il-ħoloq kollha tal-katina u naraw li konna biżejjed informazzjoni li nagħtu lil passiġġiera biex nieħdu deċiżjonijiet taqlin. Irridu niżguraw li l-netwerk globali tagħna nikkonsidraw kollu biex nżommu maħtiġijiet tal u l-istennijiet tal-passiġġieri tagħna imma rridu nqisu wkoll il-popolazzjoni kull ma jmur qiegħda tixjih Fl-istess ħin irridu niftakru li aħna rridu naqsu t-nġis u l-impatt ambjentali u barra minn hekk rridu ntejbu wkoll il-ġestjoni territorjali kemm jista' jkun. Dan tiġu namluħ billi ntejbu kemm jista' jkun il-netwerk tal-ferroviji tagħna u rridu nagħmluh fih dan il-firxa wiesa tal-mezzi ta' trasport differenti għaliex kull linja tal-ferrovija titqis bħala parti minn netwerk USA u netwerk tal-ferroviji stess hija parti minn dan in-netwerk usa tal-mezzi differenti ta' trasport. Jekk tħares lejn l-operaturi storiċi jekk imsejħa incumbents, Dawn jistaw iqisu n-netwerk minn dan il-punt. Ekk ikun l-aħjar, iktar mill-li odjaraw l-interessi tagħhom personali biss. Għanna bżonn pjanijiet multiannwali għan netwerk kollu ferroviarju b'miri stabiliti b'ċifri li jinkludu koll il-finanzjamenti. Aħna fi Franza qegħdin fit-tieni pjan ta' trasport ta' dan it-tip u dan irid ikun konsidrat mill-qrib skont il-leġizlazzjoni li għanna fuq l-ambjent u fuq il-habitat. Aħna naħsbu li għanna bżonn ukoll pjan speċifiku għall-linji tal-ferroviji. Dan għandu jiġi mfassal fuq il-livell nazzjonali ovvjament, imma anke skont id-direttivi Ewropej u b'konsultazzjoni mal istati membri l-oħra wkoll, xi ħaġa li semmiet bosta drabi dal-għodu. Barra minn hekk għandna bżonn kunsill fejn il-partijiet kollha interessati jkunu jistgħu jgħinu lill istati membri jaqdu dmirhom. Għandna bżonn li jkollna entità indipendenti li tkun qed tagħmel supervizjoni ta' dawn il-pjanijiet u għandu jkun hemm ukoll korp fejn wieħed ikun jista' jressaq l-elementi tiegħu lilhom. X'ingħidu dwar il-biljetti fil-qasam ferroviarju? il-federazzjoni ta' l-assoċjazzjoni tagħna kienet involuta anke fuq id-drittijiet tal-passiġġieri fuq il netwerk ferroviarju, aħna rridu punt ta' kuntat waħdini, punt wieħed fejn tista' tikseb l-informazzjoni jekk trid u tixtri l-biljetti għall-ferrovija. U għalhekk Kien hemm appoġġ għal din it-talba minn tagħna għandna bżonn informazzjoni u biljetti li jkunu jaħdmu indipendentement mill-operaturi. Xi ħaġa li mhux il-każ illum. Ħafna drabi s-servizzi tal-biljetti jimxu fuq influenza tal-kumpaniji tradizzjonali incumbent. Aħna minut li ma rridux li rridu li jkun hemm sitwazzjoni fejn wieħed ikollu jqgħod idur minn entità l-oħra biex ikollu l-informazzjoni fuq il-biljett, l-informazzjoni ġenerali, ecc. Irridu punta kuntat waħdini. Ħantikom eżempju, l-SNCF għandu l-website għal rotta per eżempju minn Pariġi għal Milan ma tkoprix l-telo li huwa operatur ġdid li daħal fis-suq u għalhekk ma tistax tixtri dawn it-tip ta' biljetti mill-website tal-SNCF. Dan kien biss eżempju. Barra minn hekk għandna bżonn sistema waħda armonizzata maquda li tkopri l-operaturi kollha, s-servizzi kollha u tkun aċċessibbli għall utenti privati. Barra minn hekk rridu nikkonsidraw l-istazzjonijiet bħala parti mill-infrastruttura ferroviarja. Xaġa oħra li hija koperta mid-direttiva fuq il-drittijiet tal-passiġġieri mill-settur ferroviarju huwa li neħtieġu ikonna ftuħ xira għal kompetizzjoni. Ma rridux nillimitaw għal xejn bxejn l-possibilità li jsir titjib. Iżda jrid ikun hemm obbligi regolatorji fuq livell Ewropew. Dan irid isir permezz ta' ftuħ anke għal kemm wieħed jista' jikseb profitt. Ovvjament għatem lok għal derogi fuq il-kwistjoni tas servizzi pubbliċi u l efficienza Jider li ħafna operaturi ferrovjari bażikament ħadu l-approċ ta' profitti fuq medda qasira ta' żmien. Dan ifisser li l-linji tal-ferroviji li ma jagħmlux profitt fuq medda qasira ta' żmien jiġu abbandonati flok jippruvaw itejbuhom. Li nistgħu naraw huwa li kull ma jmur ħafna linji tal-ferroviji li jkunu jaħdmu għal servizzi tal-passiġġieri imorru għall-ar. Dan rajnih speċjalment anke fil-żoni fejn hemm ħafna popolazzjoni. Fi Franza għandna sitwazzjoni pjuttost diffiċli fejn l fna UT dan l-aħħar u rrit li kien hemm żieda fit-tniġġis minħabba l-użu dejjem iżdied ta' trasport ferroviarju. Ena toħarsa lejn xiġri meta jiġi kanċellat eh, tiġi kanċellata ferrovija. Xiġri, l-utent li kun suppost ħajuża l-ferroviji juża l-karozzi biex jasal għad-destinazzjoni tiegħu. Mhux neċessarjament naqsu l-ispejjeż, imma n-nġis jiżdied. L-operaturi jixtiequ jiffukaw iktar fuq fejn għandhom monopoli u għalhekk tejbu servizzi hemmhekk. Issa fuq il-kompetizzjoni rridu niftħuha fuq il-livell ta' operaturi biex bekk ikun hemm inċentivi ħalli jkun hemm innovazzjoni teknika, innovazzjoni kummerċjali u tnaqqis fl-ispejjeż. Mod Naħseb li dan li rajna skont l-esperjenza tagħna sissa. Fl-aħħar mill-aħħar dan joħroġ eh, wassal għal benefiċċji tal-klijenti. Eh, Jekk ma jkollokx operaturi, ma jfissirx li jkollok sistema komplessa ta' relazzjoni mal-managers tal-infrastruttura. Għalhekk irridu niżguraw li fl-aħħar mill-aħħar dan iwassal frott għal passiġġieri. Mir-raba pakket ferroviarju kellna kwistjoni mill-Qorti tal Ġustizzja u ħtieġa l-iktar kjarifiki u iktar infurzar f'dan il-pakket. Issa, aħna nitkellmu dwar indipendenza, taħita deċiżjonijiet, effiċjenza. maħseb li madan kollu rridu nżidu koll il-kwistjoni tal-infrastruttura, il-managers tal-infrastruttura da kollu jrid jiġi rfenat u definit sew u rridu li jkollna entitajiet separati li jħarsu l-kwistjonijiet separati. Naħseb li il-managers tal-infrastruttura huma differenti mill- operaturi tal-infrastruttura irridu nagħmlu distinzjoni bejn dawn it nejn biex ikollna użu aħjar tan-netwerk blaqwa mod li jagħti l-aqwa servizz possibbli għal passiġġieri. Għalhekk l-indipendenza hawnhekk hija xi ħaġa essenzjali. Għandek servizzi pubbliċi min-naħa, sigurat mill-Istat, permezz tal-pjanijiet li smajna li għandhom jiġu rekomandati li jitwaslu. tieni net għandna bżonn appoġġ finanzjarju. Importanti ħafna dan għal pjanar reġjonali. Għanna bżonn speċifikazzjoni tal-kontratti għas-servizzi kif ukoll għandna bżonn sistema xirqa għal delegazzjoni tas servizz pubbliku. Naħseb li l-kompetizzjoni għandha tkun obbligatorja fuq dawn ir-rotot. Grazzi. Mr. Jacob. Grazzi għal għall entitajiet regolatorji nazzjonali u l-perspettiva Signora Iris Hensler Ungler, Viċi President tal-Aġenzija tan-Netwerk Federali fil-Ġermanja. Signora, Grazie ta' sew tal-istadina. Jiena sempliċiment xtaqt nintroduċi minna nfusna, jiena qed nirrappreżenta in aġenzija tan-Netwerk Federali. Aħna regolaturi li integrat tal-telekomunikazzjoni u servizz postali winna eh, mill-1988 kif ukoll l enerġija mill-2005 settur ta' ferroviarja mill-2006. Network ta' regolaturi u e operaturi indipendenti li jismu Group Rail illi ġi waqaf x'sentejn ilu, toqaf x'sentejn ilu u ħarsu lejn il- Eh, pakket eh, li aħna deċiżejna fuq fuq il-pożizzjoni dwar il-pakket. Hemmhekk taraw li regolaturi mill franza mill-Renju Unit, mill-Olanda, mill-Ġermanja. 26 minna deċidejna fuq id dokument dwar pożizzjoni tagħna eh, fuq il-gvernanza. Ġivin għasbu importanti ħafna li naqrawa. Jien ħan konċentra fuq is-suq ta' passiġġieri domestiku kif ukoll il-gvernanza ta' infrastruttura u se ngħidilkom ftit dwar l-esperjenza Ġermaniża partikolari. Aħna fil-Ġermanja ftaħna s-suq diġà kena expensive ta' stajba, kena korrelazzjoni tajba pozittiva bejn il- kompetizzjoni il kabbir fis-suq u zviluppa prezzijiet kif qed taraw fuq dan l-slide intom qegħdin taraw. Il-partijiet tas-suq eh, u l kalkuli tal-kabita kompetizzjoni u l-prezzijiet il-numru ta' passiġġieri ta' operaturi tal-servizzi ta' ferroviari ta' passiġġieri żdiedu taraw illi l-isma taħħon fil modul split u ukoll u allura meta ftaħna s-suq morna l-aħjar. Għanna, għanna xi tħassib illi il test se tiġi propost dwar l-ekwilibrju l-bilanċ jistaj jkun ċertu jagħmel ċertu ħsara fuq ċertu s-suq li ma għadhom għal għaluqin. pala sejħet tal-offerti kompetittiva ta' kontratti ta' servizzi pubbliċi tejjeb l-effiċenza u l-kwalità ta' servizz u li għaw aħna interessati f'dawn l-affarijiet, aħna interessati f'iktar kompetizzjoni allura dik il-pożizzjoni tagħna. Mela, Għalek il-messaċ u ċar. Il-problema hi li qegħdin nimbastru aħna li il proċess tal-sejħa l-offerti, soltu aħna maħniex l-entità kompetenti għaliex fil-Ġermanja l-enda jħossib u kumpani oħra. U il-proċeduri ta' proċess ta' tendering hemm ukoll l-uffiċċju ta' kartel. Allura mm, ma xafel għoddu nivintaw organizzazzjoni oħrajn illi eh, ħaj jihdu dan kompetenza. Rigward l-unbundling. Kif tafu, l-unbundling huma diskussjonijiet huma dejn f'industriji kollha. Hemm ħafna diskussjonijiet dwar jekk inti trid tifret is-servizzi u il-network u eh, aħna din l-ambadring la għala pala kompetizzjoni, aħna rridu ħarsu lejn approċċi prammatiċi f'dan il-qasam tal ambadring Jek inti tħares lejn l-esperjenza tagħna f'Telco, inti tara li hemm ftit ir-regoli ta' unbundling Memx hemm ban l-kbir. Imma kompetizzjoni jaħdem tajjeb. Prezzi qed jinżlu kwalità ġdida u x'investiment mhux ħażin. Fil-qasam tal-enerġija aħna nagħlam regoli ta' bundling. Hawnhekk qed naraw ukoll il-problemi kif ukoll il-vantaġġi. Eh, il-problemi huma li jekk inti speċjalment ħares lejn ċertu kumpaniji hemm il-problemi bil-spejjeż ta' tranzazzjoni u sinerġiji li inti ħajkollok li kiku inti għandek operaturi integrati. U jekk inti ħares lejn l-ukoll is-saħħa integrata li importanti. Il-missjoni tagħna hija il-messaġġ li jridu nibgħatu l-missjoni tagħna u l-viżjoni tagħna hija il ekonomika u kompetizjoni għasen kun hemm bundling. Jekk inti ħares situazzjoni ta' unbundling, inti sir monopolist minnaħa u minnaħa l-oħra ta' domanda, inti sib impriża għal fornitur tal-ikbar sem fissu eh, tal-operatur tal-ferroviji. Ġifiġi l-unbundling ma jfissirx li għandu bżonn ikun xkil għad kabbir Jek inħarsu lejn il-modell tal-holding eżistenti, dan jista' jwasal għal iktar kompożizzjoni li kieku regolament eh, ta' tunija b'saħħitha u regolatur huwa indipendenti u b'saħħtu. Dan huwa messaġġ ewlieni u l-pożizzjoni ewlenija li ħanħanidu regolamentazzjoni u l-unbundling mhijiex sostitut imma wieħed jista' jkomplementa l-ieħor. Il-qafas legali jrid jaċċerta illi hemm aċċess għall-infrastruttura eh, għas mod eh, mhux diskriminatorja, Chinese walls huwa aspetta dan. U aħna din inħarsu lejn il-qafas legali tal-mod illi witti għal għall-regolaturi indipendenti illi hija eh, mod ugwali imma naħseb illi li dan kien it-tieni alternativa tal-unbundling jista' jmur lil inwies. Anki meta dawk li applikaw l infrastrutturi żgħar, ma jistax ikun kollok soluzzjonijiet tal kulħadd. Konformità tal-unbundling irid ikun isim serraħ fuq regolatur nazzjonali fuq livell Ewropew illi ħaj joħolqu ġurisprudenza diverġenti Jekk inti ma tippermettix li jkun hemm aċċess u ma tissegwix ir-regoli tal-unbundling mela dan huwa kontraproduttiv, aħna ma rridux nagħlqu suq aħna rridu niftħuhom. U dan jolqod biss il-imprizi ta' ferrovjarji li għandhom negozji transkonfinari.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 nadu għal grupp ta' Staffetri Rotary Club li huma tiżuruna hawnhekk, nilqawkom hekk eh, għat-Kumitat ta' Turizmu Trasport nittama li tieħdu gost hawnhekk niżuruna. Useful in regards to a debate that we're having at the moment on the fourth railway package. Għalis għed nidibattu rabba pakket eh, tal-ferroviji, ġvi kaw xaħat taħsaw mitla tal-ferroviji, Welcome to the, to the Transport and Tourism Committee.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 Grazzi ta' sebċer. Għan preċiza ħagġa. Wara li smajt la ta' opinjonijiet t-versi. Jahna rridu nejt li aħna maħniex ta' xi ma' waħda jew oħra eh, għad fil-Parlament, xifiri mhuwiex biss l-esperti. Manki aħna hawnhekk fil-Parlament li jridu iktar diskussjoni meta niġu għal ftehim. Dan huwa fuq ir-raba pakket ta' trasport u tal-ferroviji u allura aħjar nismaw kollox qabel ma nagħmlu kommenti tan tiegħi iżda għandi xi putti fil-qosor. Sinjura li tkellem dwar l-entità regolatorja fil-Ġermanja, biex nar jekk fimx sew. Inti jew l-entità regolatorja li tagħmlu monitoraġġ tal-kapitali li huma involuti fil-kontratti biex jitejbu il-network fil-Ġermanja li ġir kwistjoni ta' influss tal-kapitali li huwa involut fil-kontratti ser huwa wieħed importanti ferm jew xi ħaġa li narawha ta' spiss. Sinjura Trier, għandi mistoqsija wkoll għalik. Jekk inti meta inti smaj dak li kellu xi jitsurġako dwar il-perspettivi tal-passiġġieri, inti tieħu l-impressjoni palma jien. l-interessi tal-impjegati fis servizzi ferroviarji huma differenti minn dawk tal-passiġġieri u li jista' jagħti il-każ illi dinja struttura separata li aħna rridu waqfu sabiex ikunu nistgħu nħarsu l-passiġġieri u l-impjegati fis servizzi tal-qasam tal-ferroviji eh, u naraw illi t tnej li huma huma maħarsa kif suppost jiena nifhem illi il industrija u l-impjegati fis-servizzi jiridu jkunu rispettati u protetti fil-pakket. Il-protezzjoni għall impjegati issa hija iktar b'saħħitha taħseb inti jew iktar eh, fermentata minn li kienet qabel. Rigward il-ġestjoni tal-infrastruttura. Rigward l-indipendenza tal-infrastruttura, jirna nifhem minni, bosta kalima qalu li l-indipendenza tal-istrutturi jistgħu jittejbu. Tista' timmaġa li xi darba ħajkonna l-infrastruttura tal-livell fuq l-Unjoni Ewropea madwar l-Ewropa. Aħna dejjem nitkellmu dwar netwerk transewropej fil-Parlament. U dan jista' jitjib jekk aħna għandna infrastruttura transewropea Nixtieq inkun naf x'għandek xi tgħid fuq dan l-approċċ Ewropew, pan-Ewropew, jew forsi jekk hemm xi approċċ ieħor li trid tara li jitwettaq. Is-Sur Lord Berkeley. Inti jiffokajt fuq il-lat ekonomiku tal-kwistjoni meta tkellimt. u s separazzjoni ta' manager ta' infrastrutturu u tal-infrastruttura u operatur inti qed li dan jisow ħafna flejjes. Inti x'inhi l-esperjenza tiegħek meta wieħed jiġi biex jifred dawn iż-żewġ ruoli u x'inhu huma l-isfidi li dan jġibu miegħu. Issa, Sur Moretti. Inti kont tgħid li aħna għandna bżonn sistema semi-integrata jew approċċ inqas dogmatiku għal struttura ferroviarja. Jidirlek dwar il-operatur eh, Ewropew. Li kiku kena għada, ikonna network eh, ferroviarju Ewropew, ma nix bżon regolatur eh, Ewropew, Eh, tan-network biex ikun jista' jidħol kien bżonn u jagħmel monitoraġġ ta' kwistjonijiet tekniku fuq livell Ewropew. Inti taħseb li hemm għalfejn ikonna dan it-tip ta' regolatur u jekk iva. Fejn u kif se seħ, sura se jieħu dan. Eh, u l-aħħar kellim eh, dwar il-proċedura. Kemm damet il-proċedura biex ir-regolatur taħal il-proċedura fl-Awstrija? kemm id-dum biex inti għandek operatur ġdid meta jidħol fis-suq jafu li għad-dum tkun skabruż il-proċess jew huwa proċess ċar li huwa effiċjenti u mħaffef. Ir-regolatur fl-Awstrija taħseb li huma effiċjenti? Mela, għandu l lista tal-kellima jgħid il-President biex ikunu jafu fuq il-ħin, għax għanna bżon għattu ċans il-nis li jwieġbu l-mistoqsijiet, imbagħad il-Kummissjoni wkoll forsi titkellem lejn aħħar Mela,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 Surribi. U iktar ma jkonna kelliman asma konnom ħin. iħor ieħor ma l lista Sinra Sonolova. I'm going to close that list. Nal u l-lista sewa. Zewx minuti għannon rapporters naf li mux ħafna ħin imma memx m'hemmx tagħmel. vera Kadrawi. Grazzi, l-ewwel net jiena nixtieq ringrazzja r-rapporters tal-intervent taħħu, ovvjament. Ħafna opinjonijiet differenti li ġew mresqa u din hija diffiċli biex eh, nippruvaw nirkonxenjaw kollox sabiex jisarraf f'riżultati tajbin. Aħna bżonn soluzzjoni mhux biss għal-ferrovi għas-servizzi tal-passaġġieri, ma anke aktar merkanzija. X'inhuwa l-anijiet, huma l-anijiet, aħna rridu illi jkollna eh, sistema effiċjenti illi tagħti servizz tajjeb, ovvjament, irrid eh, irrendi, imma dan irid ikun anki fuq għal linji żgħar tal-network żgħar. Ovvjament, irridu li nkunu effiċjenti, u naraw li ma jkunx hemm din il-sistema fej kulħadd jażel li jaqbillu u rridu nħarsu wkoll l-impjegati fis-settur. Fil-Kummissjoni aħna nitkellmu dwar liberalizzazzjoni, eh, dwar il-kontratti, mm, kuħax għati taħallat kollox, jitfar kollox f'keffa waħda. Aħna rridu wkoll naqsmu l kuntratti għas-servizzi pubbliċi. Imma fl-istess waqt aħna rridu eh, bilanċ ekonomiku. Jien ma nafx dan ir-rigward imma dan il-kunċett ta' bilanċ dan ġi elaborat, ġi żviluppat għaliex wieħed jista forsi jagħti kuntratt jista' jagħmel kuntratt dejjin fuq żmien twil għal finanzjament tal-kuntratt. Imma mbagħad wara sentejn tlieta prattikament dan jista' jippermetti li jkun hemm aċċess għal kompetituri fuq l-istess linja. Allura inti trid tidimadu majnejk illi dan jista' jgħedda il-vijabilità tal-kuntratt li finanzjat eh, oriġinarjament li ġie firmat forsi s-sur kun jkun u ġibni. E, hemm bażikament monopoli internazzjonali li mhux se jkunu jistgħu jiġu sostituiti biss b'xi ġiex tliet atturi kbar li jiedu spost il-monopoli. Aħna rridu kunu nafu x'miżuri ser jittieħdu biex inti wkoll fil ġajjini kollok numru biżżejjed ta' atturi fis-suq ferroviarju. U dwar il-networks, l-lotja ta' networks ta' servizzi pubbliċi. Dan eh, huwa bażat fuq it-tiġa li inti toħroġ il-kontratti. Eh, dan forsi jista' jgħod għal kontratti żgħar imma jiena fil-fema tiegħi irridu nħarġu metodu ġdid illi mhux biss iqis l-ispejjeż issa dwar il-att soċjali. Jiena kolli ngħid illi fil-proposti tal-Kommissjoni qed nitkellmu hawnhekk ftit dwar l-element soċjali u jiena lek xtaqt inkun naf dwar il-atturi ġodda, l-imperaturi ġodda, in-newcomers miex biss il kwestjoni tal-pagi fin-nofs, imma hemm ukoll il-kwestjoni tal-taħriġ e, u edukazzjoni għal dawn il-persuni. Għal dawn il-ħaddiema. Allura ma nistawx illi e, nitfaw elementi oħrajn, tuk tan potenzjal elementi oħrajna skapitu tal-taħriġ. Mod partikolar nitkellem dwar il- kelliem Austriak eh, li tkellem dwar il-situazzjoni speċifika fl-Awstrija. Issa rigward l-infrastruttura. għal senjur Hensler di, jena fimt il-model li inti qed tħares, inti qed tgħid li l-kompetizzjoni integrata sew soċjetà iktar miftuħa iżda hemm dimensjoni Ewropea li aħna rridu żommu qudiem kumpanija tista kompli kompeti ma' kumpanija oħrajn jista' jkun hemm vantaġġi forsi f'pajjiżi terzi. Jekk forsi jiżżid l-isma tagħha fis-suq. U dom mistoqsija Lord Berkeley. Iva, aħna rridu nħarsu lejn it trasport ta' il-ferrovija tat tabija imma aħna rridu nħarsu li affarijiet ukoll fuq livell nazzjonali. Aħna nadan il-kuruturi ta' eh, merkanzija u tabija internazzjonali daw jaħdmu jew le. U aħna jew inkella rridu nbassru illi nżidu wkoll dan il-punt fil-pakket u forsi nżidu l-element tal-koordinament. 40 sekonda, bis 40 sekonda l-krek drawa. Honorevoli Virċek. Iwu Iwuma huma biss ir-rapporters. Lesti? Nkella Michael ħanaqbżu kollox. Sul kolli Kolicek. Grazzi, jina smajt il-kellima kollha però ħadd ma semma l-element ta' dizakkopjament u li stajati rendiment aħjar għal mm, trasport ta' merkanzija u tal-passiġġieri. Minflok apparatur wieħed għandna 8. U għalhekk ir-rendiment sa, jinżel hekk smajt jena sissa. apparti mir-Renju Unit fejn kien hemm eh, crash totali u ovvjament ir-rendiment issa qiegħed jikber fdew mix-xejn. Issa f'pajjiżi iżgħar hemm numru ta' rotot eh, limitati f'termini ek ekonomiċi. Per eżempju, il-West Bend. Però il-kumplament mhux interessanti f'termini eh, ekonomiku. Aparti minn hekk hemm ċertu arranġamenti illi jinkludu anka l-aspetti kollha anka li mhumiex profittibbli u jekk ma nifokawx fuq dawn it-toroq prinċipali n-nies mhux jinteressaw ruhom. Dan joħloq ċerta periklu anka kompromessi għal trasport pubbliku. F'numru ta' pajjiżi m'hemmx il-kapaċità għal trasport ta' merkanzija Per eżempju anka id-direttiva tiegħi li ħad tiġi ikkanċellata. Jekk nevitaw din id-direttiva, dawk it-toroq eh, federali se jiġu affettwati u l kompens finanzjarju li kien jiġi applikat jisparixxi u jekk dan ma jiġix integrat eh, ma jiġix inkluż fatti oħrajn ma nkunx qed nagħmlu ġiti li nevitaw din id-direttiva. Issa, artiklu 6 u 63 tal-riformulazzjoni tal-Kummissjoni jgħid il-Kummissjoni se sottometti l-analiżi tagħha u mbagħad minn hemm nieħdu l-passi tagħna Kif nu possibbli l-Kummissjoni ma laħqitx eh, din l-obbligazzjoni taħt l-ewwel pakkett ferroviarju u fuq dan l-artiklu partikolari u s-qegħdin naħdmu fuq xi ħaġa oħra illi mm, twaqqa regoli kollha. Dan l-istess artiklu ġifieri 63 jgħid illi jrid ikun hemm kundizzjonijiet neċessarji biex niżguraw Eh, aċċess minar diskriminazzjoni għall-infrastruttura, allura għalek għalfejn il-Kummissjoni mhux qed tirrispetta l-obbligazzjonijiet tagħha taħt din il-formulazzjoni. Għalfejn m'għandniex analiżi ta' dak li adottajna sa' issa. Aħna lkoll niftakru illi raġuni għalfej saret din il-formulazzjoni kienet illi l-ewwel pakkett ferroviarju ma ġiex implementat mill sati membri kollha u għalhekk kif inhu possibbli li aħna eh, sa naċċettaw dawn il-differenzi fil-istati membri differenti. Jekk aħna diġà konfermajna illi eh, il-modell qiegħed jaħdem għalfejn mhux qegħdin nimplementaw fi istati membri oħrajn. Aparti minn hekk għandna dawn id-differenza bejn l-istati membri. The members, two, two minutes. infakkarkom illi tisaw titkellmu għal żewġ minuti, però kien ti rapporter se titkellem għal ħames minuti għal nofsinhar. Għaliex inkella mhux ħanlaħaq il-kulħadd. Kwistjoni sempliċi. Normalment il-koordinaturi jistgħu jitkellmu ftit iktar mill-oħrajn. Il-koordinaturi iva jitkellmu iktar mill-kelliema l-oħrajn, però mbagħad il-kumplament tal-membri Sur Zoribi u, u Sinjora Durant illi jitkellmu inqas Ovvjament, nħu pjaċir il-nati 3 minuti għal-koordinaturi, pero mbagħad ikolli eh, innaqqas il-ħin mill kellima l-oħrajn. Qed tifhem? Santik 3 minuti. Ma mbagħad nati 3 eh, minuti l liberali mbagħad anka l sinjur Zila jkolli nati 3 minuti. 3 minuti. Id-deċiżjoni ttieħdet. Kompli, Michael. Mandekx eh, problemi li jkollok ferroviju kollox imnut imbagħad ikollok eh, din il pawza ta' satej ġela darba tkun merganzija, pero da mistax jiġri bit-trasport tal-passiġġieri għandek bżonn mekkaniżmi illi jaħdmu u l-passiġġier għandu jkun fiċ-ċentru ta' dan kollu. Sinjura Trier li qed titkellem fuq il-pagi minimi. Dan ma tantx għandu impad dan l-aspett. Għanna, ovvjament rridu dawn it-tip ta' pagi fis-settur kollu. Ovvjament ma rridux l-ebda dumping soċjali. Sekk l-ispess qegħdin jiżdiedu għaliex l sazzjoni tum iktar għoljien. Per eżempju, ferrovija bejn Venezia u Pariġi ma tistax tieqaf f'ċertu stazzjonijiet. Anka għal prezzijiet tal-biljetti fl-Ewropa, kif nistaw noħolqu ġestjoni ta' zona ferrovjera Ewropea jekk qasanna sistema ta' biljetti li taħdem. u anka meta nqisu dan aspett ta' monopolju fl-industrija. Jekk ikollok tlieta jew erba' kumpaniji fis-suq, ma naħsibx li għandna kompetizzjoni ġusta. Mbagħad mistoqsija fuq fuq seksini Einhaut u l-prezzijiet ta' operazzjoni. Fejn suppost jagħmlu tajjeb għal Eh, għal-għazdit fil-prezzijiet. Allura xin il-pozizjoni tijak fuq dan? Irrid ikun hemm ċerta kooperazzjoni, però min għandu l-aħħar kelma l-awtoritajiet nazzjonali u dawk Ewropej. Naf li f-95% tal-każijiet ma jkunx hemm konflitt, però ikun hemm konflitt irid ikun hemm l-awtorità Ewropea li jkollha l-aħħar kelma, l-aħħar punt. il-kompetizzjoni ma tantx ħadmet. Jina kont rapporti fuq l-ewwel pakkett u analizzajt dan l-aspett tal-merkanzija. Meta tqis anke r-Renju Unit, il-Ġermanja, l-Polonja li fetħu s-swieq tagħhom, però Franza min-naħa l-oħra kien hemm telf. U telf ta' xogħol ġifieri. U għalhekk meta nitkellmu fuq il-kompetizzjoni dun qisu anke dan l-element. F'Dusseldorf ridu l eh, linja x'kellhom wis ftit passiġġieri kuljum. Però mbagħad dan l-ammont zdi tal-20% minn 500 meta investew f'kumpaniji privati. Allura x'inhu il-ħsib tiegħek fuq il-kompetizzjoni? nixtieq insaqsi l-kulħadd għaliex minna ta' rappresentativi nkam bitkun manna sur Moratti għanna nżommu il-raba pakket para pakket u wieħed jew inkella nqisu l-aspetti tekniċi għalihom bħala plastru għalihom. Kwistjoni oħra illi nixtieq insaqsi Sinjura Trier jiena naraf li trade unions huma importanti ħafna. Però meta inti qiegħda tgħid li qed bagħti mill leġislazzjoni Ewropea naħseb li qed tagħmel żball. inti kontra il-frammentazzjoni tal-intraprizi f'dan is-settur, però fl-istess ħin trid iżżomm il-frammentazzjoni tas-suq tax-xogħol. ma nafx kemm għandkom eh, eh, operaturi ta' ferrovi membri magħkom, però titqis illi hemm kundizzjoni soċjali differenti jekk f'pajjiżi differenti. Anka dawn l-affarijiet taraw manka fis-settur tal-avjazzjoni. Avol qegħdin naħdmu b'elementi differenti Infatti nixtieq insaqsik dawn il-ħaddima tal-ferrovjan għandhom żewġ għażliet jew is-suq isir iktar kompetittiv. biex il-ħaddima ta' ikollhom iktar opportunitajiet u anka aħjar jew inkella nibqgħu f'dan f'din l-industrija ferrovjarja, sistema frammentata u ma tantx ikollhom futur il-ħaddima tagħkom imbagħad. Is-Sur Dibakar, 3 minuti għal-liberali. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li tkellmu għad diskorsi verament interessanti li tawna. Madana kollu il-koll għalu li jaqblu, anzi erba minnom għalu li jaqblu ma dan il-pakket ferroviarju speċjalment dawk li tkellmu fisem mill-assoċjazzjoni tal-passiġġiera. Jiena naħseb li niftħu s-suq hija xaġa kruċjali għalina. Iktar ma jkun hemm operaturi fuq is-suq, iktar ma ħajkun hemm offerti vantaġġużi għall passiġġiera. Barra minn hekk hemm bżonn li nisseparaw l-affarijiet. Ħalli l-operaturi kollha jkunu jistgħu jkollhom aċċess fis-suq b'livell indaqsar kulħadd. Biex dan iseħħ hemm bżonn li jkun hemm koordinazzjoni, kollaborazzjoni, iżda kull operatur irid ikollu l-istess possibilità li jkollu aċċess għas-suq daqsat ieħor. L-ewwel domanda fuq ir-regolatur tal-Ġermanja. Jekk ma jkunx hemm separazzjoni ċara kif qed jien, ma nafx kemm ħajkun possibbli li jkun hemm ġestjoni tal-fluss ta' flus kontanti per eżempju, dan nafu li jista' jwassal għal distorsjoni fuq is-suq. Għaldaqstant, mod tangibli fl-opinjoni tagħkom kif jista' jaħdem dan ir-regolatur bejn il-mezzi ta' trasport differenti. Nistgħu nkunu ħafna eh, nistgħu nkunu kreattivi ħafna kemm tridu. Iżda mbagħad xi ngħidu dwar pereżempju trasport tal-passiġġieri. Ir-rappreżentant li tkellem fissem id-drittijiet tal-passiġġieri ressaq proposta valida Iżda nixtieq intenni li anke għal proposta bħal din biex intejbu l-kwalità ta' servizzi għal passiġġieri irridu naqtfu ħafna. Fuq il-managers tal-infrastruttura u l-operaturi tal-infrastruttura jekk ikonna separazzjoni ċara bejn l-infrastruttura u l-operaturi ħajkonna separazzjoni totali Iżda mbagħad jista' jkun hemm pereżempju kooperazzjoni spontanja, mhux bil forsi obbligatorja. Forsi min jaf jista' jkun hemm impatt fuq il-pjattaformi fejn ikun hemm iktar u iktar integrazzjoni u iktar u iktar kooperazzjoni. Ħalli naħtfu kull possibilità ta' vantaġġi li jistgħu jaslu minn netwerks differenti. Mr. Durant? Signora Durant? Grazie, Sir President. Grazie l-kellima. Jena nixtieq inkellem il-reprezentant mis CAR, ovvjament. Eh, Jena naqbel ma dak li jett fuq in-natura parzjali ta' test eh, kummissjoni. u naħseb illi anka s-sur Barclay indirizza din din il-bżon ta' l-analizi fir-Renju Unit anka fil-trasport tal-merkanzija. U naħseb qegħdin naraw din il-viżjoni apokaliptika tal-dak li ġara fir-Renju Unit meta nqisu liberalizzazzjoni. Inti bħala preżentat tal-passiġġieri Taħseb li s-servizzi li qiegħed tistenni tistenna huma possibbli jekk naqsmu l-kumpaniji f'biċċi żgħar jekk niframmentawhom. Irridu nżommu il-kompetizzjoni, però rridu niftakru wkoll li l-kundizzjonijiet li jaħdmu fihom in-nies huma importanti. Naħseb qegħdin naġlu wisq il-test ma ġiex analizzat tajjeb, maħnix nirrispettaw dan l-artiklu 63 tal-reformulazzjoni. U mux qegħdin inqisu situazzjoniet preżenti u l liġijiet preżenti. Naħseb li qegħdin eh, niprofaw nħarsu l il-futur, però għandna l-perikli fil-preżent. Sibt il-kummenti tagħkom interessanti ħafna, però hemm differenzi bejn il-mod ta' kif intom qegħdin taraw l-affarijiet u il-mod ta' kif sar analiżi xjentifika fuq dan il-pakkett. U illi noħolqu xi ħaġa illi taħdem u dan jista' jkun ta' periklu għal passiġġieri tagħna wkoll. Grazie Presidente, grazie. Grazie President, eh, grazie l-kallima tal-interventi tagħhom naħseb li din l-aħħar darba li nitkellmu dwar pakketti ferroviari nittamaw u nittamaw li din il-proposta li qed taslinna tiġi msaħħa permezz tax-xogħol tagħna għax jien ukoll konvint li jeħtieġ li nsaħħu dan il-pakkett. It-tliet elementi ewlenin tal-proposta huma regoli li jkunu fissi għal kulħadd huma r-riżorsi li m'għandniex ninsawhom u rridu naraw kif ħan niksbuhom u kif ikunu aktar attraenti u anke il-ħinijiet li ma nistawx noqogħdu nilagħbu magħhom għax jekk noqogħdu ngħidu li ħandhommu dejjem u nitkellmu dwar leġiżlazzjoni ħad tiġi implementata sal-2019 jew l-2023 kif għamilna fir-riformulazzjoni ma naħsibx li tkun politika tajba. Mid-diskorsi li saru nixtieq irressa mistoqsija l-iktar lil Sur Moretti biex nisma mill-esperjenza li għandu anke bħala rappreżentant tal-CER x'proposti stajtina dwar is-suq biex ikun aktar kompetittiv għalina biex ikonna kontanti, flus ta' kontanti iktar kompetittiv u biex eh, nġbdu iktar investimenti. Dejjem fuq il-diskors li għamel Moretti l-kustjonijiet ewlenin li fuq man bazzaret il-proposta nistaqsi vera dak li qal marretti li l-punti tatlu mhumiex korretti l-informazzjoni li għandna u mhumiex qegħdin ikunu kollokati sow bil-qis għaliex inkella din varja l-proposta tagħna. Mistaqsija lis sur Hezner. Ġala darba jitkellem dwar u jirrappreżenta r-regolaturi. Jista' jkonvinċini aktar li biktar regolatur waħdin iktar regolatur Ewropew slash nazzjonali nistaw tassow nevitaw jew ikonna eh, alternativa l-unbundling? Nishtiq iktar punti li jistaw jikkonvinċuni fuq dan, għaliex fuq liberalizzazzjoni m'għandix dubju li jrid ikun hemm u jrid ikun hemm reċiproċità, iżda fuq l-unbundling għandi xi dubji vera tista' tikkonvinċini li dawn ir-regolaturi jistgħu jgħinuna f'dan ir-rigward. President, punta l-aħħar, aħna fl-Italja kellna l-NTV li vera kien l-unika entità Ewropea li għamlet kompetizzjoni fuq il-ferroviji ta' veloċità għolja. U forsi nixtieq nistaqsa l-Sur Moretti jekk kienx esperjenza negattiva. Is-Sur Vandalen. Ja, voorzitter, dank u Voorzitter, laat ik eh, openhartig tegen u zijn. Jina kun onest, Sur President. Mux dem ikun entuzjast fuq l-idea ta' idea ġdida fil-qasam tal-ferroviji. Siċċur ilu, tkellimt fuq il-ferroviju, illum qed nerġa' nisma' l-istess affarijiet. Dejjem nħarsu lejn l menti nħarsu lejn perikli differenti, nisimgħu fuq l-opportunitajiet, però ma nitkellmux bizzejiet fuq il-passiġġieri u l-perspettiva tagħhom. Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar jekk l linji ma jkollhomx passiġġieri ma jaħdmux għalhekk il-passiġġieri huma l-aspett prinċipali. Għalhekk nixtieq nagħti messaġ daqsxejn differenti sur Berkeley. Inti qed li fir-Renju Unit il-trasport tal-merkanzija żdied 60% kif irnexxilkom tagħmlu dan, x'inhu s-sigrit tagħkom? ċerta li għandu din it-tip ta' informazzjoni, kif irnexxilkom tagħmlu dan? U għandi ukoll mistoqsija reprezentant tal-Aġenzija tal-Netwerk Federali meta tqis il-kapaċità. Kif tista' tiggarantixxi li dan l-aspett sa jaħdem fil-verità illi inti tkellem dwaru? Huwa ħafna, huwa ħafif ħafna illi tindirizza l Deutsche Bahn milli operatur Olandiż. Però kif ħadd iżgura aċċess għal kull operatur differenza għal Deutsche Bahn. Is Mrs. Sanalova, two... Signora Sanalova, zoċ minuti, jek joġbaħ. Grazie, President. Signora Trier, għandi mistoqsi għalik. Inti kellek ħafna xitejt u ma stajx titkellem dwar is-sikurezza ma kellekx iż żejtin. U nixtieq nisma' din parti tal-prezentazzjoni tiegħek. Naf li suppost nitkellmu dwar dan wara l-offsenar, ma naħseb li l-impjegati għandhom jitkellmu dwar il-sikurezza u qegħdin f'sitwazzjoni vantaġġuża li tkellmu fuq dan il-punt. Anke x'se nagħmlu dwar li tidħol fis seħ din id-direttiva meta jkollna l-istruttura tal-holdings li ma kienx tiżisti qabel ser jiġri. Naħseb li possibilta bħal din għandha tkun permessa jekk suppost ikonna l-istess għafas legali. Grazzi President. Ftit punti u mbagħad mistoqsija speċifika lis sur Berkeley. Palma smajna minn din id-diskussjoni dan mhux parlament wieħed li għandu ħsieb wieħed fuq dan il-punt u din id-diskussjoni tiżvela kemm huwa diffiċli li dan il-Parlament jikkonsidra liberalizzazzjoni ta' vera tas-suq. Qed nisma' affarijiet kemm xejn strambi li qed jingħadu. Hemm ħafna kliem dwar il-passiġġieri. Iva, fl-opinjoni tiegħi il-passiġġieri huma dawk l-iktar elementi importanti u jekk aħna tassew jkollna eh, liberalizzazzjoni tas-suq, allura mbagħad il-passiġġieri ikunu kontenti fl-opinjoni tiegħi. Il-Kummissjoni mhux qed tipproponi xi ħaġa li tmur lilin mill-mar il-lejl iktar terribli tagħkom, il kummissjoni x'qed tagħmel? Qed tipproponi li tiftaħ is-swieq ferroviari li suppost qed issir biss fis-swieq li jmorru lilin id-daqs minimu. U għalhekk Ej, ma nqodux ikonna mar il-lejl għal-xejn, ma nqodux nowdnu għal-xejn, għalek nishtiq narbot ma dak li għalet il-Sinjura Trier, inti pinġejt stampa verament orribli minn ħata liberalizzazzjoni u minn ħaddem. Min huma dawn laqwa nis li ħadmu? Naħseb dak li ħaddem l-aħjar huwa dak li kollu laqwa pożizzjoni fuq is-suq u dawn huma l-iktar il-kumpaniji li qed l-iktar jieħdu ħsieb il impjegati tagħhom. Fil-qosol, Mistaqsija l-Sur Berkeley. Inti qed u naqbel il-biċċa kbira ma' dak li għedt li ma jistax ikun hemm xkil tekniku jew legali imposti mill-Istati membri li kollox irrid ikun eh, separat totalment bejn l-linji tal-ferroviji għal-merkanzija u dawk għal-passiġġieri. Fl-istati membri hemm ħtieġa għall-arranġamenti. Huwa essenzjali u nixtieq nisimgħu minn għandek jekk għandek ħin x'inhuma dawn il ħtiġijiet assoluti li għandhom dawn l-istati membri. Grazzi sur Benjen. Iva, fil-qosor, nixtieq nikorreġi xi punti negativi li saru fuq sistema tar-Renju Unit. Ġala darba kien hemm privatizzazzjoni l-istazzjoni tiegħi fil-kostituenza tiegħi f'Staffordshire Eh, kienet tasal għal Londra u għanna ferrovija waħda kull sija għal Birmingham. Issa, snin wara għanna waħda kull tlet sijat. U din naqqas rifletti il-passiġġieri li rdupjaw jew ħafna passiġġieri li jmorru f'daqqa għal għal kull rotta għanna rappresentanti mit trade unions, mandiġ l-isem ta'kom, mandiġ program li jajni biex nkun naffesimkom, skużawni ta' dan, iżda intom kontra zona wahdanija Ewropea għal ferroviji jew le. Għaliex mill-prezentazzjoni tiegħek jisek kontra li konna uh, zona Ewropea wahdanija għal ferroviji. Ma nafx kif nistgħu nkunu kompetittivi u nkompetu mas-suq ma' settur ta' trasport fit-toroq jekk ikonna dan dan eh, l-aġir. Jekk tajdu li għandim bżon ta' sistema ibrida bejn separazzjoni u integrazzjoni nistaqsi dan kif verament jista' jaħdem fil-prattika. Għandek suġġerimenti kif dan jista' tassew jaħdem fil-prattika? Per eżempju impriża li tkun titmexxi u tħaddem il-ferroviji tajt Issa f'daqqa waħda jekk tagħmel offerta għal dan it-tip dan it-tip ta' qasam, tittamel offerta wkoll l-infrastruttura, eċetera. Sur Barkley x'jaħseb fuq din il-kwistjoni? U nixtieq nisma' wkoll ma' Antoni x'inhuma l-ostakli ewlenin biex noħolqu suq trans-Ewropew għall-merkanzija huwa l-ftuħ tas-suq huma kwistjonijiet li ħan diskutu wara l-ofsinhar x'inhuma. U fl-aħħar x'inhuma l-impatti fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol u n-numru ta' nies li qed jiġu impjegati f'dawk il-pajjiżi li għamlu privatizzazzjoni. Mr. Zaribi, two minutes, please. Mr. Zarini, grazzi, President, grazzi ħafna l-kellima kolla li tkellmu. Naħseb li l-koll naqblu li neħtieġu nibnu Netwerk Ewropew għal ferroviji li jkun effiċenti li jaħdem tajjeb, eċetera, ma l-idea kif niksbu dan ivarjaw. Bajt mistaġeb dwar min l-intervent li għamel is-Sur Moretti. Huwa semma l-fatt li l-Kummissjoni għamlet studji tal-impatt li mhumiex eżattament immirati tajjeb. Mhux aħjar li jkollna studju tal-evalwazzjoni tal-impatt li jkun immirat tajjeb u nużawh bħala bażi tad-dibattitu meta faslu politika, il-Kummissjoni mhux pożizzjoni li tagħmel dan. Naħseb li aħna bħala Parlament Ewropew għandna bżonn approċċ oġġettiv. Il-Kummissjoni għalhekk tista' tara kif tista' tagħmel studji oħrajn u tinvolvi entitajiet aktar indipendenti Il-Sur Moretti qal li il-modelli li qed nevalwaw bħalissa u niflu bħalissa mhumiex imparzjali. Għaldaqstant hemm bżonn li jkollna dawn it-tip ta' studi biex ikonna dibattitu raġonevoli u tajjeb. F'dan l-isfond, Sur Moretti, tista' tgħidilna oqsma oħra ta' studju barra din dawk li qalulna diġà dwarhom il-Kummissjoni għanna bżon regoli komuni li jiġu rispetti għal suq wahdini, naqbel ma dan 100%. Ma dan kollu dan ifisser li għanna bżon xi tip ta' stil ta' governanza li jimponi fuq l-istati membri u rrit jiġi impost minn kull stat membru għal dawn il-qasam kemm xej stremba meta ngħidu li rridu liberalizzazzjoni minnaħa imma mbagħad irridu l-istati membri jiddettaw l-affarijiet minnaħa l-oħra. Jekk ikollok xi approċċ li jkun non diskriminatorju mhux approċċ aħjar? xej sorpriż nisma' minn għandek li hemm rappreżentant wieħed ta' union li qed jgħid u jitkellem dwar il-kondizjoni tax xogħol tal-impjegati mhux aħjar ikon aktar opinjonijiet minn dawk il-ħaddiema li jaħdmu fil-qasam ferroviarju xinajdu dwar ftehmiet ta' negozjar kollettiv għal settur ferroviarju. Grazzi. Grazzi, President, jiena nafxtieq nibda billi ngħid li naqbel bisħiħ ma' dak li qalet Monika Weimer. Naħseb li kieku kellna nfasslu pakket ieħor aħjar naqbdu naqtaw qalbna mmorru d-dar mill-bidu. Għax laqqas ħaq. Nafu li hemm problemi bil-pakket ferroviarju, nafu li hemm diffikultajiet u nafu kemm għandna diffikultajiet biex infasslu pakketti ferroviarji bħal dawn. Nafu li hemm diffikultajiet meta nitkellmu dwar monopoli storiċi, kumpaniji u lenin u problemi dwar il-mod kif il-leġizlazzjoni tiġi implementata fl-istati membri differenti. Nishtiq nistaqsir il-kellima mistiedna l-lum jekk tassaw aħniex ċerti li rridu Network Europow. X'rwol għandu jkun hemm għar-regolatur Ewropew? Jekk se nagħmluh dan. u regolatura nazjonali nazzjonali x'għandhom jagħmlu fl-istess ħin. Nasab li din kwistjoni ewlenija jekk aħna rridu nagħmlu progress bħala ġestjoni fuq il-livell Ewropew. Nixtieq nisma' minn għandkom x'taħsbu dwar dan? Mbagħad mistoqsija lis-sur Sinjura Trier. Naħseb li niftħu s-suq għal iktar kompetizzjoni bħalma ritna l-esperjenza twassal għal servizz ta' kwalità aħjar u għal iktar opportunitajiet għal taħriġ tal-impjegati. Jina nħoss li twassal ukoll għal opportunitajiet għal iktar innovazzjoni u għal daqstant għal titip ukoll fil-kwalità tas servizz li qed jiġi provdud f'dan is-settur kollu. Grazzi. Il-President, grazzi ħafna, Sinjura Bilbaw, issa Lura l-kellima li ħnamel huwa li ħnħodkom l-ordni kif tkellimtom, nibda bi sinjura Ford, mbagħad nispiċċa bi sinjura la Unga. Minħabba li l-ħin qed jafas nisma' minn il kommissari minn il-kummissjoni biex iwieġbu għal mistoqsijiet li staqsawlek u mhux toqgħod tidħol ħafna punti ġenerali minn flok nati bizet ħin 3 minuti l-kull persuna biex twieġeb hija limitu massimu għal fejtu tużaw 3 minuti kollha biex ngħidilkom, imma issa nibdew l-ewwel bis-Sinjura bis-Sur Foster. L-ewwel nett fuq il-mistoqsija dwar kemm idumu l-proċessi regolatorji bejn xarej u sena. Din minn tal-inqas mill-esperjenza tagħna Mbagħad kien hemm mistoqsija dwar jemx jekk tagħmel sens li wieħed iressa elementi jew jappella l-affarijiet. Forsi le għax tiswa ħafna nwieġeb jien nieħdu ħafna ħin, ħafna enerġija biex nitlu għal din il-proċeduri twal ħafna u jispiċċaw qatt. Qed naraw ir-regolatur Awstrijaku bħala indipendenti kien esperjenza tajba mar-regolatur biex naslu għal ċertu deċiżjonijiet li kieku ma kienux unu possibbli kieku ma kienx hemm dan ir-regolatur. Issa fuq il-mistoqsija Missur El Kadrawi li kienet jitkellem dwar kumpaniji kbar u oligarkiji li jihdu fidejom il-monopoli. Kiet nitkellmu bħala kommissjoni Ikollok l-idea li jkollok operaturi differenti, imma mbagħad ma jistgħux imorru lil in minn 10 miljun kilometru tal linji ta' ferroviji. Għalhekk ma naħsibx ħajkun problema fis-sistema minn dan il-lat jekk ikollok aċċess miftuħ minn naħa trid tiftakar li rrid ikun hemm dan fuq medet ta' linji ta' ferroviji fejn wieħed qed jopera mhux fil-linji ta' ferroviji li mhux qed jintużaw aktar. Aħna rridu nistabilixxu linji tal-ferroviji li jkunu korretti. Għandha tkun irħas għall awtoritajiet lokali li ikollhom iljett biex fl-aħħar mill-aħħar nittamaw li jkollna żviluppi pożittivi anke mill-impatt tal-implementazzjoni tal-pakkett il-ġdid. ċertu affarijiet fissru li fil-Bavarja, per eżempju, situazzjoni tkun irħas għax iħallsu inqas flus għal għal vjaġġi itwal. Iżda f'tlet minuti namel ħilti kollha ma nistax nlaħħaq ma' kulħadd, ma nistax nwieġeb il-mistoqsijiet kollha li saruli. Niprova nwieġeb sur Kolaċek pereżempju, ma tantx naqbel miegħu fuq dak li qal, għandi opinjoni differenti, naħseb li m'għandniex ikonna qotja diretta tal-linji tal-ferroviji dejjem għandna morru għal sejħa l-offerti, call for tenders. Jekk aħna rridu naqdu l klient fl-aħħar mill-aħħar, din għandha tkun il-milja tagħna, dak għandu jkun lan tagħna. Mistoqsija oħra kienet fuq il-pagi tal-ħaddiema. Aħna nużaw il-ftehim kollettiv għal l-impjegati kollha tas-settur ferroviarju tagħna ikun hemm verifiki tal-implementazzjoni u kena riżultati eċċellenti. Fuq kwistjonijiet ta' sikurezza dan ma jkollu l-ebda impatt. M'hemmx raġuni għala impriża privata għandha tnaqqas il-livell ta' sikurezza. Iżda ġestjoni tkun effettiva fuq il-livell ekonomiku, però dan irid jimxi jitfit mal-punti ta' sikurezza. Il-President, il-tweġibiet jistgħu jsiru anke bil-post elettronika minnaħa tal-kellima mistiednek jiridu jagħmlu dan. Is-Sur Moretti tliet minuti jekk jogħġbok. Grazzi, President. L-ewwel punt li ressaq l-Onorevoli Cesarin x'inhuma il-punti ta' tluq biex ma noqgħodx intawwa l-wisq aħna tal-fema li fil garzelli ta' kull MEP ikun hemm tweġiba minn tal-inqas bil-miktub għal dak li qed isir fuq l-istudji, fuq l-evalwazzjoni tal-impatt u fuq ir-reviżjoni akademika ta' kull evalwazzjoni tal-impatt. Lista ta' 53 kwistjoni marbuta mal-evalwazzjoni tal-impatt. Naħseb li iktar minn hekk ma nistgħux nagħmlu. Irridu niċċaraw x'inhu huma l-problemi li qed nafaċċaw. Aħna rridu nkunu konkreti ħafna, rridu niddiskutu ftit, rridu niddiskutu ftit fuq kwistjonijiet iktar ġenerali u ħafna fuq is-sustanza. Issa, fil-kwistjoni n-noqodu nfet u nazlu l u l-aħjar. Lekim sejja, cherry picking. Fuq il-level territoriali, kwistjoni li tittiġi solvuta mill-livell politiku. Dan huwa il-punt ewlieni anke fuq il-kooperazzjoni li kellna fuq l-NTV fl-Italja. F'xenarju ta' liberalizzazzjoni bbażata fuq cherry picking, il-kumpaniji mexxu l-investimenti tagħhom fejja għalaw il-flus, ovvja, u jieqfu l-imprizi e, waqfu l-imprizi tagħhom fejn qed jitilfu l-flus. U għalhekk brabta tal-NTV fuq il- Fl-Italja qed naraw li qed jitilfu 200 miljun euro ta' profitt. X'kont nagħmel qabel dan il-flus? Kont inkopri il-flus li kon nitlef fuq il-rotot li għandi mal-Adriatiku u mal-rotot tal-Bahar Terren. Issa xed jiġri, aħna għandna 50% ta' offerta li hija iktar għolja mid-domanda tagħna bejna u l-kompetitur tagħna. Postijiet oħra m'hemmx iktar ferroviji, mhix problema tal-impriża imma din l-impriża timxi skont il-loġika naturali tagħha, ġifieri li taqla l-flus. U hija kwistjoni politika. Is-soluzzjoni tinstab fuq il-livell politiku għaliex l-imprenditur territorjali jew jagħmel tajjeb PSOs ġodda, ġifri b'taxxi ġodda, jew kalla juqqa fis-servizz darba l-dejjem. Mistoqsija oħra. X'inhija l-qofol li rid ikun hemm, il-kwistjoni ewlenija li rid ikun hemm. L-ewwel nett irridu nindirizzaw il-bilanċ bejn it-territorji fejn hemm densità kbira, fejn is-suq rrit jaħdem għax taqla flus mhux ħażin u nserħilkom raskom li iva hemm flus x'taqla, imma mbagħad għandek ukoll tevalwa l-effetti tal-PSO ta' tendering jew inkella ta' qotja diretta ma nafx eżattament se jiġri għaliex ma nafx kemm tapplika l-Italja imma jekk l-affarijiet ħajmxu hekk aħna mhux ħanieħdu sem jew mhux se naċċettaw PSOs li ngħataw minn ċertu reġuni Għaliex jekk ma jkunx hemm ċertezza li jieħu flusek lura, jekk mhux se jkun hemm ċertezza li inti ħadd kopri l-ispejjeż tiegħek, għalfej bħala impriża għandna nkomplu nitilfu l-flus, flok tipprova tindirizza l-flus li posta taqla. Din hija kwistjoni politika u mhux tal-imprenditori fuq il-livell nazzjonali. Fuq mistoqsija tas-sur kanċan u oħrajn. Fuq dak li jedna, fuq il-trasport tal-merkanzija, fuq il-livell nazzjonali anke l-passiġġieri, irid ikun hemm impenn nazzjonali imma anke irid ikun hemm regolatur Ewropew li jagħmel koordinazzjoni. X'iridu jagħmlu dawn l-entitajiet irridu jistabilixxu l-elementi kollha għal aċċess ħieles u garantit b'ħinijiet ċari, regoli ċari minimi għaliex jekk tagħmel wisq regoli tispiċċa bħala kumpanija u jiena konvint li ma nistax nibqgħu sejrin bil-suq nazzjonali iktar, kulħadd jimxi għar rasu, hemm suq wieħed Ewropew fejn għandek żewġ ferat ta' imprizi dawk tal eh, tal-IMs, l-Infrastructure Manager, jew tal-operaturi u l-oħrajn. U fuq, dan is-suq bħala kumpaniji kbar kull ma l huma tlieta jew erba' imprizi. U probabbilment jekk tibqa' tnaqqas naslu għal tnejn. Il-kompetituri tagħna ġejjin mill-Ġappun u waslu hawn u dawk li hemm bħalissa fuq is-suq hija problema li qed nifaċċaw bħalissa il-President jitlob l Sur Moretti biex jasal għal konklużjoni. Iva, President, nasal għal konklużjoni. Hemm bżonn ta' regolamentazzjoni ċara, ftuħ għaliex huma 80% tal-awtoritajiet nazzjonali li qed jaħdmu fuq il-livell ferroviarju, irid ikun hemm rabta bil-intermodalità tal-servizzi tal-merkanzija li xkiku jina fl-Italja bdejt bil kondizjonijiet tar-Renju Unit fejn ma kienx hemm eh, servizz tal-merkanzija Ehm, trasport tal-merkanzija kieku konna nagħmel zida mhux ta' 60% ma ta' 300%. Fuq ir-rotta Milan għal Venezja le, hemm sitt waqfiet u l-biljetti huwa mbeħħuhom il-kellim jiġi interrottna President. Try and keep control of this committee. Ħan nżomm kontroll u nżomm irridni fidejja għal dan il-kumitat. irrid nżom kontroll għaliex nafu li meta jkun jaqblilkom u meta tkunu tridu taslu biex tagħtu tweġiba ċara u tonda, ma, ma nafx kif mhux qed nlaħqu mal-ħin iktar. Issa, fissem il-rappresentant tar renju Unit. Aħna għandna dokument li ħamnatu ħanwaslu l-membri kollha posta elettronika għal eh, l-Assoċjazzjoni tal-Operaturi eh, tal-Ferroviji biex twieġeb aħna konna zbalajn zbaljajna fl modi imma aħna konna l-ewwel li liberalizzajna u issa tallimna mill-iżbalji tagħna. Issa għandna eh, suq ta' madwar 60% tal-merkanzija u l-ispejjeż naqsu b'50%. Xejn ħażin dan u grazzi għal regolatur. Dan kif għamilnieh fil-qasam tal-merkanzija. Kompetizzjoni. Seba operaturi li jimxu lejn intermodalità f'dawn l-aħħar snin Eh, spiċċajna mill-faham, mhux taqsek xi ħaġa tajba fl-opinjoni tiegħi ma ġraj oħra din, imbagħad għandek id-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni li qed jiġi memus mal-dokument tiegħi. Numru ta' impjiegi, dan baqa' kważi l-istess minn du kien hemm il-privatizzazzjoni. Anzi, f'ċerti okkażjonijiet il impjiegi żdiedu. Kien hemm nuqqas ċertu aqsma u qed nimxu tajjeb anke il-pagi tagħhom huma dawk li huma. Il-benefiċċji huma iktar minn hekk imbagħad hemm il-mistoqsija tal-ispejjeż ta' professjoni ġdida f'kull stat membru. Dan xkiel kbir li, li wieħed jopera madwar l-Ewropa kollha għax jekk għandek bżonn approvazzjoni għal kull vagun għal kull ferrovija f'kull stat membru Probabilment bosta mill-membri tiegħi jaqtaw qalbhom qabel laqqas biss bdew imexxu kumpanija f'pajjiżi differenti. Għal eh, manager tal-infrastruttura, regolatura Ewropew, regolaturi Ewropej, hija kwistjoni ta' fondi, għala le, għala ma nix ikonna dan tip ta' kontroll. Iva, jrid ikun hemm ġestjoni ta' servizzi ta' passiġġieri u xi tip ta' kontroll lokali tal-finanzjament tal-infrastruttura, imma iktar ma jkollna livell wieħed waħdini għas servizzi tal-passiġġieri u s-servizzi tal-merkanzija fil-ferroviji tant l-aħjar. Fi Franza l-operaturi tagħna jsibu diffiċli tagħna li kampaw fi Franza ikollhom ħafna blokkar mill-managers tal-infrastruttura u għalhekk il-volumi ta' merkanzija fil-Franza naqsu probabbilment bi 50% jekk mhux 60% f'ċertu każijiet. Hemm min jgħid għala għanna bżon niktar studju investigazzjonijiet. Jien najt għax diffiċli għax tant hemm ftit operatur indipendenti li huwa diffiċli ħafna li jkollok opinjoni oġġettiva. Jekk vera rrit ikonna żona nija l servizzi tal-ferrovija, eja jkollna set wieħdini ta' regoli komuni fl-Ewropew u najd narfu li hemm differenzi. Fir-Renju Unit daqs tal-ferroviju iżar, imma l-operatura tal-vaguni għajdu li issowi l-biċċi tal-ħadit tal-vaguni għall-inqas problema. Il-teknoloġija ġdida li t-tikkawżanna ġuħtaras. Ftit sistemi u ftit utenti u jekk namlu ta' noqodu attenti nistgħu nifrankaw il-flus u mbagħad inżidu l-volum ta' traffiku. Grazie. Mrs. Hemming, three minutes. Signor Henry. Giva fil-qosor ħafna, grazie għoċ tal li diħalis il-qudim Aħna fejt namlu dan, di diskussjoni, għan fejt ikkara diskussjoni, għax aħna rridu niftu s-sur, e, ġestjoni ta' infrastruttura għaparti minna, ġifen ħajkonna e, manager wieħed ta' infrastruttura. Ejja nejdu kifini biex ikonna regolatura l-infrastruttura li jaħdem taħt ir-regoli tal-interoperabilità li huma kollha l-istess jekk ikunu operattivi u tekniċi naħseb li jagħmel sens li jnexxina jkollna wieħed biss. Dan imma ferri jiddependi fuq il-kwalità tar-riżultati li jħarġin mill-reba pakkettu meta jkun jisimgħu dawn meta nisma' dawn id-diskussjonijiet fuq ir-regoli tekniċi jiena eh, pittost taqbadna anzjetà, ġifieri naħseb ħajkun aħna iktar eh, ntawlu din il-viżjoni li għandek bħal-skadenza eh, jien naħseb li l-ewwel irridu naraw fuq dal-pakkett bejn il konsul u l-Parlament u mbagħad niddiskutu niddiskutu normalment kif se taħdem fil-prattika fil-qaqat tagħha. Grazzi ċer. Kalem li mis, il trade unions mumiex kontra li konna suq wieħed eh, ferroviarju Ewropew. Jina nlimmetu tul problema ma nħossbux illi separazzjoni sħiħa ta' managers, infrastruttura, operazzjonijiet u għal-mezz kif wieħed għandna nimxu, ma nħossux il-liberizzazzjoni tal- eh, servizzi tal-passiġġieri, għal-passiġġieri huwa eh, eh, eh, il-mod kif għanna nimxu, aħna nħossu li l-ewwel misna ħolqna l-interoperabilità bħala trade unions ikontrib-xejn għal dan kienet laqda tagħna illi negozjat fil-2003 fl-imkien mal-data l-impiegati Ewropej u aħna għadna l ftamiet fuq l-interoperabilità tal-ħaddima wieħed fuq il-kondizjonijiet tax-xogħol, il sewqanu il ħina ta' pawza, għal-ħaddima, għas-sewwieqa, xufira. Eh, u mill-2008 wkoll wettaqnija din direttiva fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u ħad l-oħra kienet fuq il-licenzja għal-sewwieqa tal-locomotives u eh, dan kollu jaqa taħt id direttiva tal-xufir eh, Ewropea. U eh, aħna minna l-almutana sabiex nkunu nistaw intejbu l-kondizjonijiet tal-impjegati u l-interoperabilità tagħhom. Aħna wkoll konna ngħidu l-liberalizzazzjoni tista' tejb is-sitwazzjoni għal ħaddiema fuq żmien twil. Jinaħseb li Ġeneralment huwa rikonoxxut li ristrutturar tal-kumpaniji għandu impatt negattiv fuq il-ħaddiema. U bħal meta qabel il-ristrutturar qed isir ilu jisir 10-15 sena fis-settur tal-ferroviji. dan għandu kol ħafna impatt fuq il-ħaddiema tal-ferroviji. E, Jimma soqsa kollha, iżda nixtieq insemma punt wieħed. Sena diħla huwa li l-Aġenzija Ferrovija l-Saħħa u Sikurtà qed jiddikjaraw li sena diħla hija waħda mis-snin fejn l-iktar snin fejn l snin fejn l ikbar punt ewlieni huwa l-istruttural u r-riski psikosoċjali u l-punt għatlu illi l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurtà u s-Saħħa fuq posta xogħol qed jgħid il-France Telecom, sebtafu bija di Dwar il-ħaddima l-passiġġieri, il-mistoqsija tas sux kox. Naħseb illi l-ħaddima għandhom u minn ħaddim għandhom ħafna nkoburi u li bazzikament irridu jituna binarji sikuri. Naħseb hija inti ma tistax toqgħod tagħmel skużi l-ħin kollu għaddew min u għal servizz ħażin. Naħseb illi kollha għandna interessi komuni għalhekk biex naqdu il klienti tagħna. Speċjali ma nistax noqgħod isolku fid-dettar. Is-soluzzjoni wkoll hija li konna ftemiet kollettivi għal kumpaniji kollha fil-Ġermanja dawn e, e, e, din naħdmu fuqhom u aħna qegħdin naraw illi sabiex ikunu ta' bil-fors qegħdin nagħmlu ċertu tariffi illi hija bażikament taħt leġiżlazzjoni. pero għadna wasanniex s-twettiq tijawat. Għana palissa na proġett li għaddej li għet jistudja l-situazzjoni u għahna għanna ħarġu b'informazzjoni ċara dwar stampa iktar ċara dispeċini, pero mandiġ iktar ħin biex inkompli. Nitħol fil-detalji. Grazzi Sur ġako. Grazzi Sur Cher. Is-sitwazzjoni speċifika fi Franza hija li l-passiġġieri qegħdin jaraw kull ma jmur li linji qegħdin jingħalqu minħabba li qegħdin jaħdmu bit-telf. U mhux biss linji żgħar, qed jgħidulna wkoll hemm xi linji ta' TGV ukoll illi qegħdin jipperaw bit-telf. Fl-istess waqt l-assensijef qed jgħidu li il-volum tal-bej huwa 30% l fuq minn dak tad-dibi, ġifieri dan ċifri ma tantx jaqblu. Ġifin ġiet tqabbel il-kompetizzjoni interna, inti trid ukoll sottomettilu hekk kompetizzjoni esterna, li ukoll inkluż forum differenti ta' trasport. Illum naħseb il-passiġġieri ħajbatu iktar f'kompetizzjoni esterna u f'termini ta' trasport, mod ta' trasport differenti milli kieku fil-trasport interni. Ġifiri li nerġaw nerġaw nimplementaw dawn il-linji li nerġaw nħadmuhom huwa l-għan tagħna. Problema huwa flus m'għandix il-flus. U l-awtoritajiet kollha qegħdin iħabtuġu ma' din problema aktar minn qatt qabel illum il-ġurnata qed ikun problema. Ġifieri kan nagħmlu aktar bil-flejjes li aħna għandna disponibbli. Mela dak li aħna nagħmlu huwa li ikonna organizzazzjoni bil ġdid ġenwin internament kif u musa naqgħod ngħidilkom eżattament kif għandu jseħħ jien nista biss nitkellem mill dak li naf mill essenzijiet iżda f'kull każ dan irid jinvolvi organizzazzjoni miġdiet ġdid u mhux naqis tal-pjegati. Tieni mistoqsija. X'nistgħu nżidu mar-raba pakkett ferroviarju? Ah, dan kollu jiddependi fuq il irqaqata jista' jkollna biss koordinament aħjar bejn laqdiet differenti li qed jippreżentaw il-passiġġieri kif ukoll operaturi. Aħna rridu illi nsemmaw leħinna fuq il-kwalità ta' servizzi, kwalità ta' informazzjoni, qed kellim dwar dan iktar qabel. Fuq il-kwistjoni ta' kwalità meta niġu għal kwistjoni tal-ħruġ tal-biljetti. Kull ma jmur il-passiġġieri jridu jużaw magni u l-internet fej fil-verità hemm ħafna nies li ma jistgħux jużawhom daw. Irridu nifukaw għalek fuq kooperazzjoni, tkellimna ħafna dwar l-separazzjoni tal-entitajiet involuti, l-infrastrutturi, l-apparaturi, eh, U anke jekk din hija soluzzjoni li tintażel mela irrid ikun hemm kooperazzjoni tajba. Kooperazzjoni tista' teżisti meta tkun ħażina anke meta jkun integrazzjoni, jiġifieri inti trid tara illi kooperazzjoni hija tajba timxi kif suppost fejn entitajiet huma distinti legalment. Jekk inti għandek stazzjon tal-ferroviji f'Denimarka li tiżaw l-istess operaturi b'pajjiż ieħor pereżempju bħal Franza, inti trid tara li kull tip ta' problema li tinqala' kull tip ta' servizz ferroviarju jisolvu f'kornament bejn il-partijiet mal-ewwel. L-aħħar kellima, Iva, grazzi sew. L-ewwel mistoqsija ta' sogroxija dwar jekk nistgħu kontrollaw l-influssi finanzjarji bħalissa, le ma nistgħux nagħmlu hekk bħalissa. Aħna nistgħu kontrollaw l-influssi finanzjarji jekk dawn waslu għal diskriminazzjoni fil-prezzijiet. Kien hemm ċertu Din fej kena ħafna kompetizzjoni, linji fej joverji, ma ma tantx xina nerbu differenzi fil prezzijiet. Ma l-Aġenzija ta' Network tagħna hija kontra kompletament il-sussidjar horizontali ta' entitajiet differenti jiena laqas muqet niddefendi il-model Ġermani għal kollox, jiena kol maqet najtu li ħadna prosprammatku. Fil-Ġermanja, id-dibattitu huwa ideoloġiku ħafna nitkellmu dwar separazzjoni dwar l-unbundling. Aħna rridna li nimorru li lil minnek. Il-Ġermanja ħafna affarijiet li jaħdmu sew għandna eh, liġi dwar ferrovija, il ferroviji li ħajjadim il-Parlament nhar erba għana nkunu għedin nħarsu lejn il-nisaħu l-autoritajiet regolatorji, mussa jkunem prezzijiet iġu fissati minnajr operazzjoni u aħna ser inħarsu lejn e, ħafna eh, abbużi, eh, per esempio ċertu tnaqis illi jgħin id-Deutsche Bahn biex eh, biex e, l-autorità tistaħħa. Jina naħseb illi nistaw nużaw il-sistema ġermaniza f'sa ċertu punt bħala model. Aħna ċertu leġizazzjoni ħat idħol fil ġermani għankun issu test jekk l-aċċess tal korruturi ħajkun ħiles minn diskriminazzjoni mela prezzijiet ta' użu u prezzijiet ta' użu jkunu biżejjed baxxi mela dik hija kwestjoni l-unika kwestjoni. Jina ġenġu li mux memx għalfej li kollox iġi regolat fuq livell Ewropew. Hemm ħafna xogħol isir fuq livell nazzjonali li qed jaħdem favur is-servizzi pubbliċi. L-aspetti finanzjarji li jridu jżobu fuqhom bil-Ġermanja għandna rabta mill-qrib bejn eh, trasport tal passiġġieri tat tabija u għalhekk din hija sistema Ġermaniża li aħna irid jiġi regolat fuq livell nazzjonali. għanaqrati u kol fil ġermania fuq livell Ewropew. Regatul Ewropew ma jeżisti jixa l-enerġija u telekom. Fuq livell Ewropew, ġivan xux fiex, ma nafx fej għanna bżon l-istess ħagġa fil-settur ferroviarju, ovvjament. Ikun sajjeb li konna ħafna operaturi fuq Swiss Ġermaniżi Ewropej, sa' koloni. Dawn huma kullimkien, sabu kullimkien il-German Rail qed eh, jisporta f'pożizzjoni eh, b'saħħitha ġifieri dak li huwa Deutsche Bank. Grazzi. Il-President, eh, il komissjoni jixtieq jitkellmu. Għandna xi tliet minuti, Sinjura Prowzi, ġifiri jekk se titkellem Sa ma konniex niżilnik. Imma parsa qed nagħmilek pjaċir bażikament. Fidejk, ma sal-nofsjer idu nkunu lesti. Kuħat titkellem dwar id-drittijiet ta' ħaddiema, l-interpreti id-drittijiet tagħhom jgħidu li jispiċċaw fil-nofsija. Grazzi tajt il-Kommissjoni, grazzi tal-li tajtuna għet nitkellmu dal-ħodu anke wara l-offsinaru jiena senzon fil-qosor ħafna, komment fuq il-regolatur Ewropew, il Text tar rikast għandu klawzula tal-randevu clause li jirtu joħroġ ħorġu b'rapport fuq ir-regolatur u aħna ser nagħmlu dan f'waqtu. Il-kommenti kol saru dwar jekk dan il-pakket huwa fil-verità meħtieġ aħna eh, Sidnuna l-Parlament eh, li nħarġu dan il-proposti, aħna qegħdin nimlu vojt, nimlu vojt illi għanna fil-leġislazzjoni. X'kemm xi kummenti dwar l-evalwazzjoni ta' impatt u naraw jekk dan il pakkett ġie mħejjiseb, naċċertakom illi dan ġie mħejjeb fuq żmien twil u t-tlet evalwazzjoni ta' impatt illi uh, ħejjew il-Kummissjoni tħejjew b'tali mod uh, li kien stret ħafna, rigorus, Eh, kien hemm konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin trasparenti ta' settur li mhux il-każ termini tal-studji ekonomiċi li ħejjew mis-CER u oħrajn li rreferew għalihom fis-sala llum. U aħna nħossu l-evalwazzjoni ta' impattana huma trasparenti bi sħiħ kif inhi metodoloġija li ntużat u aħna lesti li konna skambi ta' femmit mal-MPs fuq dan l-evalwazzjoni ta' impatt. Fuqtu. Tul dibattitu. Issa dwar tiġa għal-regolaturi b'saħħithom iva għandna bżonn dawn it-tip ta' regolaturi b'saħħithom iżda kif smajna minn westban illum li mhux biżejjed għaliex eh, għandek minn l-inqas minn proċedimenti legali li kellhom jitniedu mill eh, mill-operaturi ġodda eh, fil-Ġermanja biex jaraw li kellhom kondizzjonijiet ugwali indaqs u kif qal West Ban dan fisser ħafna spejjeż għalihom ħadilhom ħafna ħin kemm hemm operaturi ġoddi huma lesti joqogħdu jgħaddu minn dawn il-kondizzjonijiet sabiex aħna nkunu nistgħu niftħu u nkabbru s-suq. Grazzi tassew. Fizzet fil-nofsi jazzat, tassaħidu għosbik l-interpreti. Grazzi għall kellima kolla u l-membri jiddispieċini tal-li kont. Brutali fil li għandi di reputazzjoni li jena goff eh, u jena nżom sot. Eh, ma veru, għandkom raġun, iżda spiċajna fil-ħin u intom peress ikolla ta' tifmu fil-qasam tal-ferrovi ta' li li inti tkun fil-ħin u hija importanti mezz. Allura narakom fit-tlieta għattili set ta' diskussjonijiet. Grazzi tassew.